Dear colleagues, good afternoon. Aziz kollegi, il-war nofsinar tajjab, merħba, merħba u koll l-mistidna distinti. U qabel ma nintroduċi l-ewwel punt fuq l-aġenda nitlobkom bi ġentilment adottaw l agenda Grazzi. l-informazzjoni ta' mill-President u l-informazzjoni dwar it-trilogu ħantuwilkom wara e, l-udjenza u ħanibdew issa. Allura nixtieq Nilqa maħna il-presidenti ta' tlet eżza saħna s-sedennikom il-lum sabiex tkunu tistaw it-tuna informazzjoni dwar l-attivitajiet u esperienzi ta' matul l-ħar sena speċjalment dak il qegħdin tagħmlu intom fil-qasam tal-kooperazzjoni u koordinazzjoni mal-legislaturi. Aħna nixtiequ ukunu nafu wkoll x'inhuma il-prioritajiet organizzattivi tagħkom ma' 12-il xahar li ġejjin u nistenna wkoll illi ikonna skambju ta' opinjonijiet mbagħad fuq ir-reviżjoni ta' eża il-ġejja kif ukoll dwar proposti ġodda illi ħankunu qegħdin nistudjaw u li ħa jeffettwaw b'mod dirett jew indirettament li l-entitajiet partisipi u ezma għanna Brexit għanna inizjattivi riċenti u kol minnaħa ta' ċertu supervizuri ġifri xnid-diskutu għanna żgur. Is-sur Andrew ħajkun għatjati u koll evidenza fil kapacità tiegħu bħala president eh, rotatorju tal-3 SS kif ħa ikun ijat jaqdi il-kompeti tiegħu kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-risk board. Presidenti tawna u koll sqarrijiet dwar l-attivitajiet tal-autorità f'daw l-aħħar snin imma kummenti ingħataw lil eh, membri ta' likon. Għanna wkoll eh, deliverables illi juru li kienet għaddejja attività intensiva u l-nimmaġina ħatkun qed ukoll tqajjem il-kwistjoni tar-riżorsi. ma nafxek u xħankunu għadin iskelmu kol dwar il-sistema ġdida illi qed tiġi proposta mill-leża jekk taħsbu xilli din ħassolvi l-problema. Jiena interessat inkun naf x'taħsbu intom dwar dan bla dubju hemm ħafna xogħol, xogħol tajjeb bla dubju ukoll illi sar fi spirtu ta' kooperazzjoni eċċellenti. Ovvjament aħna ma nistgħux naqblu dejjem fuq kollox imma mod ġenerali naħseb nistgħu ngħidu li kellna kooperazzjoni tajba ħafna u nirringrazzjakom allura għal dan. Issa, ħanibda billi ngħaddi il-kelma li l-Andrea Enġija li ħajkollu 12 il-minuta b'kollox sabiex jidilna u koll fuq il-wol tijaw bħala President ta' Grazzi u għata pjaċir li jena nejdilkom il-lum xinuma il-kizbit tal-Komitat Konġunt li maċċina fe' 2017 fl-axħar rapportana cross-settorjali għazilna tlet oqsma partikolari ta' ta' tħassib il-frammentazzjoni l-għonet fid-dawl ta' l-ħruċ tal-Unjoni Ewropea l-profitabilità tal- istituzzjonijiet kif ukoll ir-riskju. Hemm kwistjonijiet ta' supervizorju ta' supervizjoni marbuta ma' Brexit u aħna qegħdin nagħmlu li nistgħu sabiex nidentifikaw ir-riskju fil-każ ta' stabilità. Qegħdin naraw ukoll xista jkun l-effett fi żida daqqa tal-yield fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji bi spillovers potenzjali u eh, telf ukoll potenzjali għall-investituri. Għatem sfidi gbar minkejja minkejja il-titjib il-li sar. Issa, aħna nistaw issa insaħħu dialogu tagħna ma' eh, stakeholders ewlenin u nistaw ukoll noħorġu eh, nitkellmu fuq nibnu komplu fuq l-esperjenza tajba u nibnu fuq diskussjoni ta' dawn l-avvenimenti ma' minn bidan il-kumitat. Aħna ħdimna ħafna fuq l-iżvilupp tal- dokumenti u għadin namlu u koll eh, pariri tekniċi tal-prips u għadin diskutu koll il-prioritajiet fis servizzi finanzjarji, per eżempju, il-diskussjoni fuq il-big data u il-rapport finali fuq il-parir finanzjarju. Fil-kas tal-big data, aħna għadin niprovaw inqisu x'inhu ma prodotti li iktar jindirizzaw il-bżonn tal-konsumaturi. Ovvjament hemm riskju għalihom għaliex hemm inqas komparabilità ta' servizzi finanzjari u hemm iżjed potenzjal għal diskriminazzjoni bħal pereżempju fl-aċċess ta' servizzi u prezzijiet applikati. Aħna għadin naraw illi hemm diffikultajiet tal konsumaturi biex jifmu l-informazzjoni li qed tingħata għalissa il-liġi eżistenti timmitiga daqsxejn ir-riskju però nħossu li m'hemmx bżonn ta' iżjed rekwiżiti. Ġida kontra ħassil tal-flus u l-finanzjament terroristiku kien priorità l-għal Kumitat Konġun dal-aħħar snin skont il-mandati tagħna Aħna rajna illi per eżempju għattak kif ċertu stati membri l-skandlu tal-Panama Paper, eccetera Jisolbu li jkun hemm rispons supervizorju qawwi. Aħna illi linji gwida jgħidu x'inhuma ir-riski li għandhom jiġu konsidrati meta wieħed jipprova jifhem ehm, eh, l-AML CTF u il-due diligence. Irridu jaraw jekk dan ir-riskju u l-ambjent ta' kontroll fil-istituzzjonijiet finanzjarji u biex adattat. Mela, Hemm bżonn li nindirizzaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti. Ir-riviżjoni proposta l-MLD ħadd wassal għal iktar ċertezza legali f'dan ir-rigward tant hemm bżonnu. Aħna edna illi imħazbin sew fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat Regolatorju illi japplikaw l-IFRS 9. Dan il-pass ħajwassal għal iktar opportunitajiet għall arbitraċ tal-accounting illi ma jkollokx bażi gwali għal kulħadd kif ukoll ikun hemm inqas protezzjoni għall investituri Aħna nilqaw ħafna proposta ta' Kommissjoni li nespandu fil-qasam tal-protezzjoni tad-depożitur konsumatur investitur. investitur Però kwalunkwe deliverable irid jiġi approvat minn tlet boards għalhekk dina biċċa xogħol komplessa. Aħna qed inħossu li hemm bżonn ta' titjib fl-effiċenza tas-sistema jekk irridu illi ikollna mandat iktar b'saħħtu fil-qasam tal-protezzjoni tal-investitur, konsumatur u depozitur. Issa, Dwar il-portfolios, l-kwalità tagħhom din baqgħet tittejjeb. L-istok tal-MPL għaddu dwar 9 biljun eh, euro fuq livell Ewropew b'NPL ta' iktar minn 10% fit tmien stati membri. Importanti illi fejn ikollok likwidità kbira eh, ikun hemm iktar progress Hemm bżonn ta' aktar koordinazzjoni fl-oqsma ta' politika li bjej qed taħdem fuq bosta proġetti biex ikun hemm iktar effiċjenza fis-swieq sekondarji għall impaired assets u biex jiżviluppaw standard eh, template standardized għall MPLs. L-introduzzjoni tal-IFRS dissa fil-bidu tas-sena wkoll ħadd wassal għal eh, bidliet pożittivi u konsiderevoli li bijaj ħatkun għattara xinu għal-level ta' eh, preparazzjoni kemmu ma l-estiġi firi l-Banek Ewropej. ħakunu għadin u koll namlu monitoraċ tal-progress fil-qassam ta' l-Emrel. Li GS, il-G-SIBs tiġa huma konformi jew kważi konformi mal-standard internazzjonali fuq il-TLAC li ħajtħlu fisseħ fl-2019, però dispersion bejn il-banek hija għolja ħafna. U għalhekk biex ikun hemm il-bidliet li hemm bżonn isiru fl-istrutturi, Importanti illi revizjonijiet tal-BRRD jiġu finalizzati u l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni jagħtu indikazzjoni ċara għall-emrel individwali u il-banek sa' minissa m'għandhomx mill milli jisfruttaw l-ambjent pożittiv tas-suq u jaċċeleraw il-ħruġ ta' liabilities eligibli. Importanti li l-prassi tal-autoritajiet ta' rizoluzzjoni u supervizjoni kollom regoli ċari u konsistenti u ikun hemm ukoll trasparenza sabiex ikun hemm funzjonament tajjeb eh, tal-qafas il-ġdid u prevedibilità. Single rubrik ukoll qed jagħmel progress. Il-BA kontribwita CRD CRR permezz ta' numru ta' rapporti u kien hemm ukoll evalwazzjonijiet dettaljati ta' ratios differenti pereżempju ta' leverage, l-MRL u ta' settur b'mod ġenerali kif ukoll business models differenti u self l-ekonomija reali u l-SMEs ukoll nittama li dawn ir-rapporti ikunu ta' utilità għax-xogħol tagħkom fil-proposti differenti l-Kumitat ta' Baza issa dal-waqt il-esti xoltijaw. U dana jista' jwassal biex ikunu jiġu żviluppati pożizzjonijiet u pjattaformi għal proposti Ewropej. L-IBA riċentament finalizzat il-linji gwardi tagħha fuq il-governanza interna flimkien ma' eżma fuq l-adattabilità tal-, eh, tal membri differenti ta' ġestjoni u il-key function holders. Nemmen li l-irnexxilna nigzbu għafas komuni aktar b'saħħtu b'linji gwida li jieħdu konsiderazzjoni differenzi bejn il-modelli kummerċjali u forom legali differenti. Aħna qegħdin nikkonsidraw ukoll passi sabiex inżidu l-proporzjonalità tal-standards u l-linji gwida tagħna sabiex innaqsu il-, -il il-pis u l-onru fċertu sma speċjalment t-tini u t-tilet pilastri. L-RTS fuq l-autentikazzjoni ta' konsumatur u l-komunikazzjoni sikura kienet waħda mill-iktar xogħlijiet kontroversjali għalina aħna kellna ħafna tħassib anki fuq il-proposti ta' kummissjoni u tlabnijom biex jemendaw l-RTS ċertu punti għaw l-għanin. Teknoloġija ġdida fil-fornitura ta' servizzi tradizjonali bankarji qed tingħata prominenza fix-xogħol tagħna. Aħna għadna kif eh, ippubblikajna wkoll ir-rapport rapportana fintech u prezentajna r-riżultati tal-mapping exercise li għamilna ħriġna wkoll gwida ta' riskju fuq il-supervizjon ta' riskju tal-IT u għedna li mħazbin eh, dejjem iżjed bil-attakki ċibernetiċi fuq istituzzjoni finanzjari li bieħ kon li fuq il-midi tal-CMU. U aħna riċentement ħilġna u koll opinjoni fuq il-framework prudenzjali ġdid tal-kumpaniji ta' investiment Dan kien jinkludi rakkomandazzjonijiet sabiex ikun hemm rekwiżiti eh, armonizzati li jkunu sempliċi, proporzjonati u relevanti għan naturat kumpanijiet ta' investiment autorizzati li jeprovdu servizzi tal-mifid. Issa fid-dal tal-Brexit. Nħossu li hemm bżonn ta' approċċi ta' supervizjoni u għafas regolatorju komuni ma' 27 stat membru Dana jinkludi l-autorizzazzjoni, l-approvazzjoni ta' modelli interni, trattament tal-outsourcing, back-to-back operations, trasferimenti ta' riskju, ecc. Nittamar dal-baqt nkun nistgħu noħorġu opinjoni fuq il-qasam. Ir-relokazzjoni ta' l-IBA edha tpoġġi l-organizzazzjoni tagħna taħt ċertu pressjoni aħna minna ħatana il-ħaddima tagħna qegħdin juru etika qawwija minkejja li hemm ħafna nċertezza kemm għalihom u għall-familji tagħhom il ħaddima tagħna. Aħna dal-aħħar rajna ħafna nies li kien ridu jitilqu mir-Renju Unit. Issa, il-proposta tagħna li nirrevedu l-istruttura ta' governanza tagħna tista' twassina l-opportunità sabiex aħna nerġaw naħsbu minn ġdid il-missjoni tagħna nirristrutturaw l-organizzazzjoni tagħna u nkomplu nservi l-interessi tal-Unjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod possibbli. Andrea, grazzi, issa kellimni minn. mela aħna ħankun għadin naħdmu fuq il-stabilità finanzjarja. Fl-aħħar tal-kommenti tiegħek ħankun qed nitkellem fuq opportunitajiet u sfidi u kif nistgħu nindirizzawhom da minħabba l-ambjent mikroekonomiku differenti brati baxxi daqs qatt qabel. Xorta nexxinu naħdmu tajjeb bis-saħħa ta' preparazzjoni tajba minnaħa tagħna u perjodi ta' tranzizzjoni tajba. Eh, l-assigurazzjoni fl-Unjoni Ewropea se qed tibbenefika minn dan ir-reġim modern u għalhekk tajb saħħi l-iżvilupp ta' supervizjoni ta' koordinata hija essenzjali sabiex nefitaw l-arbitraġġ regolatorju. Matul din l-aħħar sena l-Ewropa żviluppat il-handbook ta' prassi tajba b'bażi tad database tagħha ta' informazzjoni u dejjem ħadmet fl-imkien mal-autoritajt supervizori nazzjonali. Aħna dunajna illi ħafna modelli ta' negozji li għadin joffru servizzi ta' ċertu il ħad mod detriment u koll tal-policy holders u aħna lek għadin naħdmu sabiex ikun hemm kooperazzjoni msaħħaf dak li għandu x'jaqsam man negozju transkonfinali li tinvolvi l-informazzjoni l-iskambju ta' data per koordinata mill europa Aħna kellha ħafna pjattaformi li kienu ta' suċċess biex ikun hemm intervenzjoni ta' supervizjoni f'stadja iktar bikri. U bekk evitajna iktar problemi għal policy holders Aħna l attivitajt fil-Rumanija u l-Bulgarija permezz ta' balance sheet reviews ikkontribwixxew sabiex assiguraw li riski jkunu iktar supervizzati u rekwiżiti li hemm fil-liġi Ewropea tas jiġu applikati. Permezz sa' partiċipazzjoni fil-Kolleġġi tal supervizorju żjarat l awtoritajiet kompetenti u analiżi teknika aktar dettaljata jew apparat li hemm approċċi differenti fil-prassi supervizorji nazzjonali dawn differenzi jistgħu waslu biex il-kumpaniji jieħdu deċiżjoni arbitrarji dwar l-ambitu ġeografiku tal-mudell interni tagħhom li jistgħu wasal varjazzjonijiet konsiderevoli fil-capital requirements dan huwa qasam fejn bżonn iżjed xi sir sabiex niżguraw li jkun hemm konferġenza supervizorja. Fuq il-pozizjoni tal konsumatur aħna nilqgħu id-deċiżjoni tal Kummissjoni Ewropea li tara il eh, dak li għadna aħna u li tagħmel ukoll abbozz tal-IDD. Mela, Saret l-ewwel analiżi dettaljata ta' fl-Unjoni Ewropea fil-qasam biex inkomplu nsaħħu aħna kif dak li nafu dwar is-suq ta' pensjonijiet għandna informazzjoni komparabbli issa flimkien mal-ECB u koll irnexxilna n-nidu konsultazzjoni pubblika dwar Statistical Reporting Requirements ta' fondi ta' pensjonijiet. Issa, f'termini ta' pensjonijiet personali, aħna nilqaw l-inizjativa ta' Kummissjoni Ewropea biex għabbażi tal-parita l-Europa inidu l-PEP, il-Pan European Personal Purchase Product, aħna naħsbu li dana jwassal biex ikun hemm benefiċċju ċittadini Ewropej kollha. Naħsbu li l-worf l-implementazzjoni ħatkun essenzjali sabiex niżguraw l hemm użu ta' European Quality Label u nipromovu supervizjoni effettiva l-Ewropa għanda ikolla ċertu rizorsi apposta għal dan. Diċembru 2016 aħna publikajna il-riżultat tal-aħħar stress test tal-assigurazzjoni fejn rajna ma l vulnerabilitajiet għal dan l ambjent ta' rati tal-interessi baxxi biex ikun hemm ukoll rievalwazzjoni tar risk premium. It-tieni Europe Stress Test issa għaddej u ħankunu għadin nippubblikaw ir-riżultati fl-aħħar ta' dis-sena. F'Lulju ħriġna opinjoni indirizzata l-istituzzjoni ta' Ewropej fuq qafas ta' amministrazzjoni minima għal riżoluzzjoni mill-pjanar, intervenzjoni bikrija, eh, kooperazzjoni transkonfinali, miżuri ta' koordinazzjoni. Affas għandu jevita li kunem spejjeż ekonomiċi bla bżonn li ġejjin minn proċessi ta' teħita deċiżjonijiet mhux koordinati bejn l-awtoritajiet nazzjonali u fl-aħħar mill-aħħar li jipproteġu wkoll eh, l-Ordni Ewropea. Apparti minnek minħabba differenza fil-finanzi l-ambitu u l-kopertura tal-IGS mal ewropa li Ewropa tkun għedha tesplora il-possibilità li jkun hemm qafas ta' armazzazzjoni minima għal dawn l-iskemi fuq livell Ewropew għal futur issa. Sistema finanzjera stabli eh, tiddependi minna li aħna nżommu dejja majnina fuq l-iżviluppi. Per eżempju, wara li l-Renju t deċidaw li jitilqom mill-Unjoni Ewropea, Europa publikat opinjoni dwar biex tagħti l-appoġġ lill awtoritajiet supervizori nazzjonali. Dana ifisser li hemm bżonn ta' ġestjoni tajba u empty shell u letterboxes ma jiġux aċċettati, hemm bżonn ta' passi eżekkuġaġużi sabiex inżidu l-integrazzjoni finanzjarja u it-lestija tal-CMU. Bekk aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni sabiex tirriforma l-arkitettura supervizorja tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna mandat aktar b'saħħtu sabiex naċċertaw li kunem konverġenza wkoll tal-strategic supervisory plans u għadin jittieħdu anke passi fi direzzjoni tajba parti minn hekk aħna nilqgħu proposta li ninkludu sostenibilità kif ukoll innovazzjoni teknoloġika u anki um, insurtek fil-mandat tagħna l-autoritajiet supervizjoni regolatorji għandhom ruola importanti biex jaċċertaw li konsumaturi jibbenefikaw mill-innovazzjoni ma jibqgħu dejjem imħarsa xorta waħda, f'dak inti xaqsam l-attivitajiet transkonfinali, approċ iktar Ewropew huwa meħtieġ l-abilità li jkun hemm servizzi tal-passaporti għandu jwassal għal supervizjoni tajba mal-Ewropa kollha u għalhekk ir-regolament tal Ewropa għandu jiġi msaħħa mandat sabiex tkun tista' tieħu azzjoni iktar intrużiva sabiex tinduna b'sinjali ta' riskju ta' fallimenti transkonfinali l-Ejopa għanda tkun kapaċi b b'mod preventiv u biex u kol tevita li kuna problemi li kollom effetti transkonfinali. Aħna nansaxu u kol indipendenza supervizorja u konflitt interessi minna ħatana li huma essenzjali għafas Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu l-wol fundamentali fi twaqif tal-esas biex jaċċetta jkun hemm protezzjoni ta' konsumatur stabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea. Jiena ma dubju Parlament Ewropea ħakun qiegħed jagħmel ir-revizjoni tal-regolament tal europa biex jaċċerta wkoll indipendenza xirqa u l-akkantabilità tas supervizuri jisaħħaħ il-kwalità u konsistenza ta' assigurazzjoni pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea b'benefiċċji tanġibli l-kummerċ il-negozju ekonomija u ċittadini. Grazzi. Thank you. We will do our best. <laughs> Stefan please. Grazzi, Samuel. Namlu ħillitna konna. Stefan issa, grazzi ħafna. Aziz, eh, President Membri Onorevoli tal-Parlament Europew, jiena kontent eh, fejn għandi l-opportunità li illi natikom um, l-attivitajiet tal-izma fl-axħar xhur u anke l-sfidi li għanda ehm, għal um, swieq Ewropew anke għal ezma f'dan il-kuntest jiena nixtieq ningrazzja l-membri tal-Kumitat għal dialogu kostruttiv u kontinu jiena konvent li l-partipazzjoni tal ezma u il- kien ta' kontribut validu għal dibattitu f'dan il-parlament. Illum, l-aġġornament fil-snin ta' qabel għandu xaqsam mal erba oqsma ewlenin ta' attività il-Civil Rule Book, il-konverġenza supervisorja, l-evaluazzjoni ta' riskju u sorveljanza diretta. Iżda jena se nifoka fuq dawk li fl-opinjoni tiegħi huma importanti fir-rigward tal-taswiq tas-securities. L-għonet l-implementazzjoni u t-tini Brexit. Għanibda bil-mifit 2 fl-implementazzjoni tal-mifit 2 u se nuża din l-opportunità biex nurikom kemm huwa importanti l-intensive intensiv resource intensive fl-implementazzjoni huwa importanti aħna nafu li tlieta ta' jannar huwa appuntat luq issa Ma nix ninsaw li l-implementazzjoni ta' MIFID se jżomm il-komunità regolatorja u s-settur finanzjarju um, bħafna xogħol qudiemhom għal ħafna xhur ta' wara eżma għamlet sforzi essenzivi biex biex eh, twassal il-miżuri ta' implementazzjoni tal-livell 2 eh, f'waqthom eh, li jinkludu anki l-obbligu tal-kommerċali għad derivattivi li ġiet publikat il-xar li għaddit il-xar li għadda. Iżda hemm bżonn ta' miżuri ta' konverġenza, sorveljanza, iżda U għalek fl-ħar sena, eżma ħarġet ħafna linji gwida u Q&As ġili bħala tweġiba għal domandi mill parċipanti fiswi u l-NCAs biex jizgura l-applikazzjoni konsistenti konsistenti u koerenti għal regoli ħafna minn dan ix-xogħol ta' konverġenza għandu x'aqsam għall isforzi tal-eżma biex jissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi dak kien wieħed minn l-għanijiet tal reforma ehm, tal-mifid kollu kemm hu jiena nibqa' Eh, ottimisti fil-rigward tal-rwol biex eh, intejbu situazzjoni tal-izma fit-tlet xhur jiena eh, iżda ma nix nisotta evalwaw id-daqsu il-komplessità ta' dan il-xogħol. Ezma jara tara fil-sfidi involuti għal kulħadd u se tindirizza l-kwistjonijiet kollha bil-blodot disponibbli waqt l-implementazzjoni tkun qed progressja bekk nixbet l-attenzjoni ta'kom għall-iskil ta' rizorsi li ezma għanda. U bekk għandhom bżon ta' prioritizzazzjoni tal taxol ta' proġetti. Eżempju ta' dan kien il-ftejim ta' dan l-axħar tal-NCAs biex eh, jaħdmu fuq il-reġims tal-limiti fuq il pozzjoni u trasparenza ta' qabel il-kummerċ mill-jannar tal-2018 u bċerti opinjonijiet tal-isma li daħlu fis-seħ b'xi xhur wara u bekk wasal ta' xi tħassib dan għandu x'aqsam mal-attivitajiet kollha tal-isma. Ħanibda billi ngħid li r-realtà ta' ċerti paċpanti fil-swieq eh, li se jkollhom eh, jiċċaqalqu mill renjuni Unit tal-27 miljun Ewropea biex iżommu l l-aċċess għal suq uniku iwassal għal għatħassib tal-arbitraġġ regolatorju bejn il-27 stati membri tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistgħu jiġbdu l-kummerċ kien hemm bżonn ta' tweġiba f'waqta. Eh, aħna ħriġna opinjoni ġenerali u tlieta f'Lulju u eh, fejn ħdimna fuq l-aspetti ewlenin fil-gwad tal-outsourcing u delegazzjoni għal pajjiżi terzi aħna għandna fuq leġislazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea u kellna u immirajna l-gwida xirqa l-NCAs Barra minn riski għall-arbitraċ eh, regolatorja li hemm il-riski oħra finanzjarji speċjalment meta fejn l-Unjoni Ewropea titlaq mingħajr ebda arranġamenti fil-post. Eżmat tistudja l-oqsma fejn l-effett tal-fuq l-irdum jista' jfisser riski għoljien ma l-investituri u swieq kollha kemm huma u flimkien ma l-awtoritajiet oħra li fenti qed taħdem fuq azzjonijiet biex timmitika sitwazzjoni. Esma hija favur id-diskussjonijiet iżjed wisajn anki f'dan il-komitat jekk il-modella fil-gwad ta' pajjiżi terzi um, jaqbel ma' din sitwazzjoni qed tirrevedi l-linji gwida anki għal appoġġ tal-credit agency sa' pajjiżi terzi Jidher biċċar però li xi tibdil leġislattiv għandu jiġi konsidrat kemm jisegħu malajr u nittamaw il-mod orizzontali l-ewwel passi tieħdu mill-Kummissjoni Ewropea fil gwar tal ta' reglamenti tal-emir u nilqa l-proposta biex natu xi setat sorvelatorji l-CCP ta' pajjiżi terzi il-Komissjoni se kollha bżonn li ma monitorja l-iżviluppi bazi tal-ekwivalenza u issa anki tkun sorvejatur ta' xi ta' benchmarks ta' pajjiżi terzi fl-istess waqt li tagħti setat superlatorju tal-eżma lill-postijiet mhux fl-Unjoni Ewropea jista' jiġu konsidrati kif ġi suġġerit mill-eżma din is-sena jiena kontent li kolli din opportunità biex niskuti dan kollu ma' fix-xhur li ġejjin. Issa sendur li l-iżvilupp tal cmu flimkien ma' xogħol li jingħata l-lesma taħt il reglamenti ġodda ta' prospectus securitization l-lesma se tkompli fix-xogħol fil- fil-performance u fil-mizzati tal-servizzi ta' investiment, specialment fil-kontest transkonfinali, se komplu bil-pre-review work fejn inkunu nistgħu naħorġu xi konklużjonijiet dwar xi prassi sorveljaturi inkonsistenti ta' xi stati membri dak flimkien mal-qodot oħra ta' konverġenza li għandhom jissaħħu waqt ir revizjoni tal-lesa żgur se jgħin il leżma biex tikkontribwixxi għal protezzjoni miżjuda tal-konsumaturi kullim kif l unjoni Ewropea waqt li swieq il-żona ta' swieq kapitali għandhom il-libertà biex jillokaw fil istat membru u servizzi u toffri servizzi f'oħra, f'pajjiżi oħra. Eh, Għanna nibqaw viġilenti fil ta' riski ehm, element ta' CMU li ta' min jisemmi hawnhekk eh, li għandi xaqsa mal żmien ta' wara kriżi meta l-esma ġiet stabilita hija rapportaċu l-ġbir data ezma se se kolla tibni fuq il-ħtiġijiet eżistenti aħna jiena nasib li għanna namlu passi korraġużi jizjed biex nżomu l-momentum tal-CMU wara l-inizjativi li diġattetu iżjed minn qatt qabel hemm bżonn ta' tisħiħ ta' swieq kapitali ta' unjoni Ewropea issa sess jiena nixtid nassigurakom il-lezma se tappoġġa dawn għanijiet u qed nistenna analiżi l-kooperazzjoni f'dan il-punt importanti ħafna. Grazzi għal kooperazzjoni tagħkom. Grazzi li tlet prezidenti, issa sa nibdaw id-dialogu. L-ewwel kellim. U l-Onorevoli Balz. Grazzi ħafna President. Il-Kumitat tagħna għal ħafna żmien issa inna nsejħu għal reviżjoni tal-regolament tal isu Tal-aħħar ċevejna proposta mill-Kummissjoni Ewropea Issa għanna s-sissin u nofs esperienza biex nkunu nistaw nevalwaw. Rajna kif ħeddimtu fl-imkien eh, waqt il-kooperazzjoni interistituzzjonali u issa wasal żmien biex nsaqsu mistoqsijiet u niżviluppa l-status quo. Bħala leġlaturi aħna ħerqanin biex naraw iżid ċarezza fil-sistema u biex niżguraw li li għandkom eh, bażi legali soda bil-linja fina bejn il-sorveljanza u illi eh, tistabilixi il-regoli. Mela, għal eh, iżjed tard mistoqsijiet għal Sor Major, iżda l-ewwel mistoqsija tiegħi hija segwenti. Milli jidher. Sor Major jisu li kontent minn fostkom għax l-ezma eh, eh, tikseb iżjed eh, kompetenzi fi sorveljanza u qed tirċievi responsabilitajiet ġodda u għoddot ġodda fil-fatt. Sorveljanza għall assigurazzjoni għal banek u għas-swieq kull settur għandu il-partikolaritajiet tiegħu għandek bżonn l-esperjenza reġjonali wkoll bil-proposta ġdida tal-Komissjoni hemm xi periklu li l-eżma tista' tidħol fil-qosma tagħkom. taf l-interessi tiegħi jiena dejjem nibqa' interessat fil-proporzjonalità. Il-proposta tal-Kummissjoni hija qasira ħafna u ettajdinna bazzikament li għanna bżon ta' iżjed iżjed konsultazzjoni għal-reglamenti u, u iżjed um, eh, bazi għal-reglamentazzjoni eh, u għal-linji gwida. Emżon ta' iżjed proporzjonalità? Għawne, grazzi. Grazzi. Min jishtiq jibda? Grazzi ħafna. Sir Balz. Fil-gwart ta' xol ta' sorveljanza li Ovvjament, Aħna ninsabu fuq pjaneti differenti għax għanna l-banking l-Unjoni Bankarja li diġa ċentralizzat il-xol ta' sorveljanza fil-banek u bek naturali li tajt li li għanna bżon l-istess sinkronalizzazzjoni tal-responsabilta għonek u kol kif għandek fi swiq kapitali. Eh, u bek maħniċ għet naraw konflitt bejn it-nejn. Għet eh, naraw, eh, idna nitkelmu dwar dan għal ħafna Zmin kien hemm xi xogħol supervisorju li nata lill-ABA eh, fejn li huma diffiċli fil-gwad ta' gvernanza per eżempju l-istress tests u il-każi ta' medjazzjoni u il-proposta tal kummissjoni daħħal li teħid tad deċiżjonijiet u ta' gvernanza li bekk dawn l jkunu nistgħu nwettqu dan ix-xogħol aħjar. Ehm, il-gvernanza tal-ISAS bniet fuq il-pressjoni mill-pez u dan sfortunatament ma seħħiċ u bekk teħid ta' deċiżjonijiet mhux daqshekk eh, sot u f'saħħtu u importanti li naħdmu fuq dan fuq il-proporzjonalità Naf li għanna riflessjoni għaddeja, għat niprofaw nikontribuxxu f'din riflessjoni kif jina diġa semmejt fil-introduzzjoni tijaj, fil-rapportaċ per eżempju, jew it-tini, jew it-tilet pilastri per eżempju, iżjed banek qed jilmentaw għax bżon ta' zvelament, disclosure, għandhom illi għandhom bżon illi wetqu Aħna nissuġġerixxu li nistgħu nagħmlu iżjed xogħol biex innaqsu il-pis tal-konformità mingħajr ma naqsu l-ħtiġijiet skont il-daqsu komplessita. l-komplessità. Grazzi, grazzi ħafna. Sir Balz. Tlet punti fil-kwart tal-proposta mill-Kummissjoni l-ewwel punt nasab li punt pożittiv li żammejna dan l-approċċ pożittiv ah, fejn ħarisna lejn il- da kollu fejn l-assigurazzjoni hija importanti minħabba rabtiet interni li għandu għanna mek. ħaġa pozittiva ħafna fil ta' kompetenzi ta' sorveljanza kif intqal minn Andrea f'assigurazzjoni m'għandniex unjoni tal-assigurazzjoni u bekk nilqaw il-fatt li għanna proposti biex ikonna mandat iżjed qawwi għal konverġenza aħna fej u pa aħna et nitlu f'dawn l-oqsma ta' sorveljanza u naħseb illi iżjed naraw, iżjed najdu illi għadfadal ħafna xisir, illi għandu jisir. Mela, għanna bżon ta' iżjed għawnek mandat iżjed għawi, bżonnu, e, dan għawnek iżjed minn negozju għandek ħafna interessi differenti f'ċirkostanzi e, partikolari, l-unika vuċi li t-defendi l- min eh, ikollu interessi fl-Unjoni Ewropea tkun l-Ewpa. U għalhekk għandna eh, namlu kollox sew issa t-tielet fuq reviżjoni. Eh, proporzjonalità. Din hija waħda battalji jew l-nin tiegħi u ili għaddej għaddej u inna natma fuq il-naħa regolatorja u anki fil-gwad tal-xol fej ħarisna lejn proporzjonalità issa għanna element illi ċili jiġi sottovalwat fil-kwad tal- tal-proporzjonalità u dan huwa l-sorveljanza mhux biss fil-qafas regolatorju is anki l-mod kif il-qafas dan il-qafas jiġi implementat. U għanna modi differenti, approċċi differenti tal-proporzjonalità. Ekket naraw il-sajt, naraw namlu peer review bħalissa fuq il-funzjoniet u l inin tal-sistema tal-gvernanza u et naraw approċċi differenti ħafna mill-autoritajiet nazjonali fil ta' proporzjonalita għal-funzjoni funzjoni ta' l inin U bek dina jot l implementazzjoni zal għawnek eh, nistaw niksbu iżjed konsistenza fl-implementazzjoni tal-proporzjonalita. Grazie. Mela, għanna mistoqsija li kizjet tard, Iva, nasab herbalz xtaq li nwieġa pal kwissjoni ta' proporzjonalità. Mela, fil-qasir, nasab li li zjed importanti għawnek u li nieħdu l-esperienza u l-evidenza li għanna mill-implementazzjoni biex intejbu aħjar il-leġislazzjoni attwali. Jiena kuntent ħafna personalment mal-titjib fuq l-amjer fuq l-emir.2.0 fejn aħna ħarissa lejn l-evidenza xinu għal-pis għal-żajr tista' tisentom u bekk ma toħloqx riski għax il-proporzjonalità dejjem tkun eh, imkejla bħala kemm u raġonevoli għall-entitajiet iż-żar. Hemm oqsma fejn tista' tejjeb il-leġlazzjoni u t-tefalva e, tipprova tejjeb il-leġlazzjoni, riforma bazi ta' e, għall-evalwazzjonijiet u it-tieni fuq il-kwistjoni ta' data li huma komplessi ħafna illi huma ta' pis kbira għall insajt iżgħar u il-simplifikazzjoni tal dan il-qasam ikun utli ħafna. Grazzi. Iva, grazie ħafna, inti eh, tawnek biex tippreżenta eh, il-program ta' ħidma tiegħek u żgur se jkollok ħafna mistoqsijiet fuq il-kompożizzjoni. U lura fuq il-kwissjoni ta' gvernanza. Għax fuq il-bażi tal-esperjenza tiegħek, kull wieħed minnkom bil-setat rispettivi tagħkom fil-struttura globali tal-Aġenziji xinu ma setat li taħseb li huma neqsin, li zjet neqsin u taħseb li il-proposta tal-Komissjoni sejra fil-direzzjoni tajba anki fil-rigward tal-medjazzjoni u intkom edin hawnhekk fil-Parlament Ewropew dan fisser li eh, eh, għandek sabordinanza għal dialogu li għanna u fuq l-esperienza li għanna ksibna f'dan għasam u regoli tal-Parlament Ewropew li Illi seta tuża fil ħatri fil ta'kom intkom taħsbu li il-proposta jew sodisfaċenti minn dikin minn dak il-lat jiena naħseb li le imma tistgħu twieġbu kif tixtiequ. Grazzi ħafna. Mela, xi żewġ punti jew tlieta fuq il-gvernanza. Jekk tasbu lej kwistjonijiet regolatorji u kif sviluppaw eh, fl anki fitriazis kont l-kollegi tagħna naħseb li l-sistema ħadmet eh, mod raġonevoli frigwa ta' gvernanza. E, Jena nara li jemżon li nizvilupaw iżjed frigwa ta' sorveljanza u meta għanda mandat mizjud frigwa ta' sorveljanza irridu nħazu li gvernanza għax impossibli li tiħu deċizjoniet fejn għandek bżon li tiddeċidi fuqtu fejn għandek il-bord tal-supervisors illi Eh, illi eh, irrid jiddeċidi fuq il-krips inti ma stajdux tieħdu deċiżjonijiet, ovvjament kien hemm awtoritajiet differenti. Naħseb li dak kien l uni dik kienet minħabba situazzjoni unika li kien hemmhekk. Naħseb li għandna bżonn ta' xi aġġustamenti eh, partikolarment tal-sorveljanza. Fuq l-elementi tal-medjazzjoni u se nsemmi il- il-liġi tal-Unjoni, il-pont tal-liġi, aħna kena situazzjoni tajbin, eh, esperienza tajba, fuq il-Bridge of Union Law dan huwa eh, isa bomba atomika. Diffiċi ħafna li ikollek sorveljanza minn sorveljaturi hawnhekk għandna bżonn ta' elementi differenti fil-mandat tagħna biex naslu għal għad-deċiżjonijiet f'saħħithom min-naħa tal-Ewropa. Tal tal-Unjoni u mhux li biss nemnu li liġi tal-pont tal tal-Unjoni se solvi l-kwissjonijiet kollha involuti. Well, if I maybe uh, adding on uh, with some Mela nista forsi nżid xi eżempji fuq il-medjazzjoni li Bella, sandek raġuni semmi dan, għanna numru ta' kazijiet fuq il-mejda tal-bord tagħna fejn qed nippruvaw nagħmlu din id-distinzjoni meta dawn l-awtoritajiet meta nġobru nudu deċiżjonijiet, iżda l-awtoritajiet qed jaqblu ma jaqblux bejniethom. Jew forsi li jkun hemm overlapping ta' deċiżjonijiet anke fuq livell sussidjarju. Sissa qatt ma nistgħu nagħmlu xejn Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda ambizzjuża. Għaliex f'dawn il-każijiet kollha fejn ikun hemm deċiżjonijiet konġunti se jkun hemm obbligu f'każ li ma jkunx hemm qbil u mhux li jtieħdu deċiżjonijiet differenti u dan għalina fisser illi d-deċiżjonijiet kollha taħt it-tieni pilastru l-kapital, il-likwidità, l-approvazzjoni ta' modelli li jsiru flimkien ġifieri. Jekk issaqsini, jekk din il-proposta hi xierqa, probabbli kont nikteb xi ħaġa differenti, imma jiena pjuttost sodisfatt b'dak li qed nara. Għaliex qabel dan kien jaħdem tajjeb għal ċertu funzjonijiet iżda ma kienx daqshekk effettiv każejt oħra. L-Onorevoli Beres, ħadd minnkom għadu ma wieġeb għal mistoqsija tal-Parlament jekk toġobkomx il-proposta tal-Kummissjoni li l-Parlament ikollu l-aħħar eh, l-vuċi mela. Is-Sur Major ħammur għall aħħar parti tal mistoqsijiet jekk fuq il-governanza tal-awtoritajiet u jekk għandhom jiġu imwessa. Anke kif diġa semma mill-kollegi għal single rulebook għal ġabra unika ta' regoli dan jaħdem tajjeb sissa u dan huwa riflessu kol tajjeb fil-proposta. Aħna però nixtiju li niksbu progress dak għandu x'jaqsam ma li kunem iktar setatu iktar rizorsi fil-każ tal-iżma, speċjalment fil-konverġenza supervizorja. Hawnhekk hemm bżonn ta' iktar setat u rridu nqisu wkoll il-governanza. Dan għaliex il-modell attwali ħadem u għat jaħdem tajjeb speċjalment it-fit ma' statat li għanna diġa. Ġifiri tkun ħasra jekk ir-riżultat ta' din ir-reviżjoni tkun bidla fil-governanza iżda mhux bidla fis-setat. Għaliex dan jaffetwa b'mod negattiv il-funzjonament tal organizzazzjoni għaliex minnaħal waħda nistgħu narawha bħala sistema li s-saħħa l-affarijiet, jew inkara li qed iżżid saf ieħor din organizzazzjoni biex ittieħed deċiżjoni. Hawnhekk f'dawn ta' każijiet il-President jista' jieħu deċiżjoni, ġifieri rridu nżidu ir-riżorsi u s-setat u l-governanza wkoll. Grazzi, Sinjura Bressi, dispeċini ma fimx il-mistoqsija tiegħek, ħantom fil-qosor l-opinjoni tiegħi hija ċara. Dak l-għandu x'jaqsam mal-ħatra tal-President tal-Militaritajiet il-Parlament Ewropew għandu rwol parlamentari u dan t tukka mill darba dax dan itejjeb il-leġittimità, il-kontabilità u huwa importanti ħafna Anzi, ma naħsibx li tkun għadija tajba li jinbidlu l-affarijiet għaliex naqbel li l-Parlament ikun involut. Grazzi l-Onorevoli Swinburne, ħnatikom mistoqsija waħda kull wieħed fil-ħin li għandi. Lill-BA. Ir-relazzjoni ta' bejn l-BA u l-SSM. Na, forse tista' tgħidilna kif qed taħdem din ir-relazzjoni speċjalment meta nżommu f'moħħna li parlament kollu rwol ewlieni biex waqfet il dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet dawn żewġ sistemi. Anke fil-każ ta' MPLs non-performing loans kien hemm kooperazzjoni tajba mal-SSM hemm xi affarijiet li jistgħu jitjiebu. Sur Bernardino. Mela, id-data ta' frar tal-2018 eh, li semmejt inti wkoll fil-kommenti tiegħek u l-fatt li l-Parlament għadu jrid japprova standards eh, regolatorji tiegħu. Hija xi ħaġa realistika li ser nilħu din id-data l-implementazzjoni fi frar tas-sena d-dieħla u il-parti interessati ta'kom kif qed iżommuhom aġġornati ma' xogħol tekniku li huwa għaddej peress illi id-data ta' skadenza hija viċin wisq għall-lesma mux tifranka sur major peress l-implementazzjoni tal mif 2 se ssir fil-bidu ta' jannar għalhekk l-ewwel nixtieq insaqsik jekk tistax tagħtina aġġornament dwar fiex wasaltu bis-sistema ġdida ta' database tagħkom u jekk din ix eh, għaddejja kif suppost u jekk l-industrija jew il-mida tal-industrija u x'ser jikkonsidraw dawn il-kust li se jisu iktar dawn il-kustjonijiet meta noqorbu lejn l-implementazzjoni dawn il-FX margins u l-SI reġim fuq l-ekwitajt fuq l-ekwita qegħdin jitnasaw dejjem iktar attenzjoni. U rajna kemm il-darba li jista' jkun ċertu affarijiet qed jinħbew. Forsi tista' tindirizzalna ftit kif qegħdin tikkuntatjaw mill-Kummissjoni kif qed tindirizzawha u jekk hux qegħdin tirċievu ir-rispons u reazzjoni xirqa mill-Kummissjoni biex tindirizzaw il-tħassib tagħkom fuq bażi regolari. Grazzi. Issa sija tajba ħafna. Is-sur Enrija, grazzi tassew, Iva, aħna għadin aħna għedin esperimentaw f'relazzjoni tagħna mal-SSM. Aħna dejjem konna qed naħdmu taħt l-idea illi l-SSM hija awtorità ta' supervizjoni bħal kwalunkwe awtorità oħra. Iżda hemm awtoritajiet taħta speċjalment wara it-tluq tal unit mill-Unjoni Ewropea li se fejn ser ikomplu jagħmlu supervizjoni ta' 89% tal-assi bankari fl-Unjoni Ewropea. U ovvjament l-interazzjoni bejn it-teħid deċiżjonijiet tagħna u tagħhom fil ta' governanza mhumiex faċli ħafna. Fuq l-MPLs aħna qed naħdmu ħdimna dejjem f'kooperazzjoni mill-bidonet din il-problema nixtiequ aħna insolvuha ħdimna fuq bosta affarijiet. SSM bdew fuq il-bottom-up repair ġifiri l-esperienzi fuq livell nazzjonali u żviluppaw gwida ta' kif jistaw isaxħu il-supervizjoni fuq il-banek biex inaqsu l-MPLs u jiffukaw iktar fuq l inefficienzi tas-suq u l-ħtieġa li kunem swieq sekondarji ġifiri proposti fuq AMCs, il tassim ta' data, trasparenza u l-bqija. Ikolli najt fuq il-ver ġenerali illi Issa għanna u koll il-mandat tal-Konsil biex nizviluppaw il ingwida anke tal-MPLs li huma ibbażati fuq l-esperjenza pozittiva u il-gwida diġa offruta mill-SSM. Naħseb li jkun ideali illi ikollna approach top-down. Anke biex ikollna nbat naslu għall-implementazzjoni T'adni supervizjoni, is-supervizjoni jew ankella forsi bil-kontra. Jiena nifhem l-SSM ukoll għax iridu jimxu l-qoddim bi prassi differenti fi stati membri differenti skont il-ġurisdizzjonijiet taħdom. Iġifieri jridu joħolqu kriterji biex jiksbu dan ir-riżultat. Aħna nippruvaw nikkopraw kemm nistgħu u naħseb illi dan huwa għan komuni illi naqblu fuq mid-dera din id-darba mhux qed jistennew il-ħini gwida tagħkom. is Bernardino, Grazzi għal mistoqsija tiegħek dan huwa fajl importanti ħafna waħna ħdimna fuq għal dawn l-aħħar snin u sa wasal il-waqt illi nagħtu r-riżultati għabbażi tal ta' din id-direttiva wkoll. Aħna dejjem involvejna l-partiċipanti fis-suq fil-konsultazzjonijiet pubbliċi u anke fil-laqat informali u Q&As illi norganizzaw. Ġifieri, aħna għamilna xogħolna kif suppost biex kemm jista' jkun eh, nipparteċipaw u ninvolvu lil dawk involuti fis-suq. Issa, bidliet bħal dawn u l-implementazzjoni tagħhom dejjem irridu nżommu f'moħna il-kapacitajiet għal-IT u il-possibilità dawn il-bidliet jidħlu gradwalment. Irridu nifmu li jekk is-suq Ewropew kollu fi fran tal-2018 jasal għal din l-implementazzjoni smajna xi affarijiet imma sissa ma kienx hemm konklużjonijiet. Iżda din hija wkoll kwistjoni li jdu narawha fil-futur. Fir-rigward ta' din id-direttiva irridu nagħtu iktar ħin bejn iż-żmien meta tista' tikkonkludi ir-regolamentazzjoni u l-perjodu għall-implementazzjoni anke mill-lat operazzjonali u ta' IT li nafu li jista' jwassal diffikultajiet fil-prattika. Grazzi tassew, grazzi għal dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel net nixtieq naġġornakom. L-akronim li ħloqna fuq obbligu nazzjonali li jista' tina tal-leżma u l-proposta li qed issir mill-Kummissjoni fejn dan responsabiltajiet qed jingħataw mal-ewwel lill lezma biex kompli tissaħħaħ is-sistema. Fl-istess waqt irridu naraw li din tassew taħdem u illi miexja kif suppost. U sa mill-2018 wasal ir-riżultati. Aħna għal dan il-proġett kellna għadna 300 eh, trading venue differenti biex d data minn għandhom. Flulju li għadda finalizzajna din il-database, eh, finalizzajna din il-pjattaforma biex inkomplu nġbru data sal-2018. Imbagħad matul 2018 skont l-istrumenti finanzjari disponibbli, il-kalkolli ta' trasparenza u kalkoli oħra sar jkomplu jiġu kalkolati matul l-2017 fl-2017 jannar 2018 il-mifid tibda taħdem u għalhekk aħna diġà ippubblikajna ċertu kalkoli u ser niżguraw li dawn kollha jiġu publikati qabel mim is-sena. Issa l-elementi prinċipali. Nixtieq nisħaq li aħna niddependu wkoll mill-kwalità tad-data li tingħata minn dawn it-trading venues u qegħdin naħdmu magħhom fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn ta' kooperazzjoni tagħhom biex niskuraw illi dawn il-kalkoli anke dwar trasparenza jkunu ta' kwalità tajba, iżda għalissa l-evalwazzjoni tagħna hija illi mexjin fi triq tajba. Fuq ir-reġim SI, iva dan ir-reġim SI huwa reġim illi wasal għal inqas trasparenza bħal um, swieq regolati u l-MTS, għalhekk kridu niskuraw li dan ma jiġix użat bħala loophole jew biex niżvijaw mid-direzzjoni li xuqu nimxu maħħa bil-mifid. Nixtieq insemmi tliet affarijiet. Aħna diġà pattejna għal ċertu diskrepanzi eżistenti Dan ġi indirizzat per ta' delegat mill-Kommissjoni fuq il fat li l-essajs edin jinaqdu fl-imkien u għalek edin jikkupjaw il-multilateral trading dan l-aħħar u kol ħriġna Q&A għal-essajs fuq l-order fuq ta' dawn trading venues li jridu um, ilaħqu ma dan il-pass u fil-pipeline qegħdin inqisu wkoll kif dan ir-reġim jista' japplika għal reġim ta' mm, pre-transparency reġim għal Essajs. Grazzi l-Onorevoli Lamberts. Grazzi tassew. Mela, xi mistoqsijiet li tistgħu tindirizzawhom il-koll. Il-Brexit kontenti bil-rizorsi li għandkom biex tiżguraw il-monitoraġġ li kun hemm monitoraġġ ta' dak li se jsir mir renjuni ta' għax l-affarijiet eh, żgur li se jinbidlu wara Brexit importanti ħafna li intom tilħu lan tagħkom li tiżviluppaw eh, li tkomplu tagħmlu monitoraġġ tossu kom kom għandkom biżejjed rizorsi it-tieni anke fuq ir Kontenti bir-reġim ġdid propost mill-Kummissjoni anka fuq dan il-miżata supervizorji u il-possibilità ta' konflitt ta' interess u effett fuq l-effiċenza. Imbagħad inkompli ma' dak li qalet pervanx fuq il-governanza. Aħna u koll rajna l-RTSs li qegħdin jiġu inklużi fuq artiklu 1 2 4 fejn waħelna fuq dan u eh, ma naħseb li l-ebda gvern mosar jirna xilkom telħu deċizjoni b'mod iktar faċli, aħna dejjem konna favur illi natu setat lilkom bħala prezidenti, iżda dan ma jidir xek fil-kommenti tal-kommissjoni. Sur Enri għandek bicċa xol diffiċli xtamel, it-tlita li jintom għandkom bicċa xol diffiċli. Iħat fil renjoni palissa ma nasibx li stat injora diskussjonijiet li għaddejjin palissa. U John Vickers u koll tkellem fuq l-ħtieġa ta' fondi propri li u regolamentazzjoni jekk ikollok binding leverage ta' 20%, mela jista' jkun li parti minna tiġi eliminata. Għandna nagħżlu din l-alternattiva biex il-banek ikunu iktar f'saħħithom. Grazzi. So, ezma first. Ezma l-ewwel. Tlet minuti b'kollox. Aha, fil-qosor fil-fat fuq ir-riżorsi fil-kommenti tal-bidu jina tiġa għattilkom illi ċertu elementi fuq mifid tnejn kella namlu fejzin u kien ikun aħjar kiku kellna il-level ta' rizorsi li hemm bżonn biex namlu dan. Brexit imma mhux biss, mhux biss wara lejt il uran Unit ħajkonna bżonn iżjed riżorsi imma sa minn issa qegħdin nippreparaw aħna tiġaqgħet joħdilna ħafna ħin u rizorsi. Jekk trid illi jkun hemm evalwazzjoni affidabbli u kredibbli ta' riski involuti, dan jeħtieġ ċertu riżorsi. Aħna nħossu li importanti hemm ċertu riski u aħna meta nippubblikaw il-programm ta' ħidma naraw eżattament li mhuma dak il-messaġġ nagħmlux m'għandniex biżejjed riżorsi u najda ngħidha wkoll dan jinkludu wkoll ċertu obbligi legali, ċertu obbligi tad-database mill-kolleġislaturi aħna għedna li ma nistgħux nagħmluhom għax m'għandniex riżorsi biżejjed. Issa hemm bżonn ta' iżjed riżorsi ġifieri u proposta tal-Kummissjoni dan ir-rigward huwa pass tajjeb il qudiem u jien nappoġġa sew id-direzzjoni tar rizorsi illi ehm, għanna emmek. Jek t-permetti li jissa fuq Brexit biex norbuta iżjed ma l ekvivalenza Diffiċli t-ġa illi wieħed jara anke l-qafas regolator l-iżviluppi fil-pajjiżi fejn diġà għandna deċiżjonijiet ta' ekwivalenza jekk dan huwa parti minn Brexit ħajkun hemm eh, ċertu problemi, l-affarijiet ħajkunu aktar komplessi. Issa, fuq l-ekwivalenza ħna dejjem iffokajna fuq il-monitoraġġ ta' l-evoluzzjoni ta' regolamentazzjoni. Missa rridu nimmonitoraw l-implementazzjoni tar-regolamentazzjoni għax dawn huma differenzi. Aħna fi xogħol ta' konverġenza supervizorja narawa di għandna bżonn ta' mandat akbar sabiex ikollna l-possibilità li nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni għaliex diki il-problema u għalina mhux biżejjed illi jkun hemm dan il-monitoraġġ tal-implementazzjoni f'termini ta' fondi aħna nilqaw illi kunem hemm iżjed finanzjament għaliex attualment l-affarijiet għadhom mhumiex ideali u mbagħad f'termini ta' Eh, Mizzat li ħajinġabru aħna ovvjament ħankun għadna fl-Ewropa deċiżjonijiet ċerta ħajibqaw jittieħdu mill-awtorità budġetarja tal-Parlament fl-aħħar mill-aħħar. Iżda importanti li dan per eżempju jitmxi jitfit ma' indipendenza x'memx fil-Komissjoni proposta tagħha m'hemmx interferenza u intħil fuq il-programm ta' ħidma tal-awtoritajiet. Dan importanti għaliex wieħed irid jaħdem eh, fuq iż-żewġ naħat irid ikollok l-indipendenza mill-banda l-oħra irid ikun hemm ċertu evoluzzjoni m'għandi xejn x'ngħid iżjed l-ekwivalenza tirrikjedi ħafna riżorsi ħajkun hemm bil-fors implikazzjonijiet fuq ir-riżorsi fuq Il-konflitt ta' interess, saħe, inti tista tħares awtorità mill-konflitt ta' interess fuq il-governanza, il kummissjoni xorta tista toħroġ l-RTS kont l-affarijiet kif numma jekk aħna ma jkollniex RTS tal skadenza kommissjoni tibqa' għaddejja x-xogħol preparatorju jkun sar u l-affarijiet jistgħu jibqgħu mixjin, jiġifieri jekk inti trid tagħti lill-President custom vote ovvjament. U jina fuq il-kapital palizzana zewċ livelli, zewċ estremi ta' opinjonijiet. Minn banda l-industrija qed illi qed ikun hemm tfixkila l-ekonomija l-affarijiet li wis, imma banda l-oħra ammont konsiderevoli tal-akademiċi li għadin jgħidu li l-level tal-kapitalu huwa baxx wis. Aħna li għandhom ma' rekwiziti ta' kapitali relattivament għolin ma' wieħed jista' xorta jimmanġjhom. Imma għandna tipi oħra ta' kapital. Strumenti illi huma debitu f'cowing concern ma f'negozju illi huwa eh, viabli imma illi jistaw jiġu konvertiti f'kapital fil-gone concern mbagħad. Jekk naraw li l-affarijiet mhux qed mussew dana probabbli jfisser illi il-livelli ta' kapital mhumiex għalin bizzet f'opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna Marko Valli. Grazzi. Ippermettu li nsemmi daqsxejn nerġa' il-kwistjoni fuq l-addendum ukoll il ġi ippubblikat il-ġimgħa tal-sistem intamettu illi li ta' mandat ċar għall-IBA biex tagħti daw il-linji gwida u l-kollega tiegħi diġà spjegat daqsxejn kwistjoni imma Dal-mandat xkien biex jiġi publika s-2008 daw il-konsiderazzjoni tal-IBA xinu ma l-motivazzjonijiet fl-opinjoni tagħkom illi waslet għal ssm biex tan toħroġ b'daw l-indikazzuri addizzjonali illi ħolqu daqsxejn paniku mhux ħażin fis-suq. U ħafna saqsew x'jistgħu jkunu l-motivazzjonijiet reali allura jekk ma kienx hemm pressjoni min-naħa ta' dawk li jmexxu s-swieq tal-MPL. U min ħajkun qiegħed jigwadanja minn dan kollu? U ntaffas dawk l-erba illi tmexxaw daw tmexxu daw l-NPL, ġifri forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn fuq dan anki fuq il- kompetizzjoni kbira li teżisti wkoll għaliex kien hemm mijiet ta' biljuni ta' flus li daħlu hawnhekk sabiex jagħtu l-inċentivi tal-MPL u Hemm dina il kompetizjoni kbira għaddejja wkoll fis-settur bankarju għalhekk ovvjament aħna rridu nifmu jekk u xħajkun hemm xi distorzjoni fuq is-suq bankarju, mhux qed niskellem hawnhekk fuq xi suq irrelevanti imma suq illi fl-aħħar mill-aħħar immexxi l-ekonomija kollha. Issa surenrija, intom semmejtu l-tieni u t-tielet assi pilastri intom fil-stress test li jmiss ħajkun hemm xi azzjonijiet speċifiċi biex jevalwaw dawn l-assi fis sistema bankarja Ewropea illi kif nafu eh, ċertu analisti tassu għedin jgħidu li dawn mhux qed jittieħdu biżejjed in konsiderazzjoni li BA tista' tagħti xi indikazzjonijiet effikaċi u konkreti fuqhom dawn l-istrumenti. Grazzi, Survalli. ħan ispjega l darboħra l-interazzjoni bejn l-SSM u l-linja gwida katana. L-SSM għanet bieċa xogħol tajba ħafna, ħafna faħruhom fil-fatt fil-linja gwida li taw l-banek kif jagħmlu ġestjoni aħjar motattiva ta' portafolli tal-MPL u dana permezz ta' grupp immexxi minn Sharon Donnelly mill-Bank Ċentrali Irlandiż illi ġabet l-esperjenza irlandiża fil-ġestjoni ta' portafolli u dan rċevew appoġġ kbir fil-komunità supervizorja. Il-Konsillu kol meta ġibiex diskuta dawn il-punti suġġerixxa li nistgħu naħdmu bbażi dawk il-linji gwida li tistgħu huma limitati l istituzzjonijiet sinifikanti taħt l-SSM sabiex jespandu l-ambitu tagħhom għal istituzzjonijiet kollha u kif ukoll lil mill-Unjoni Bankarja għalhekk il-linji gwida tagħna huma bażikament li komplu jibnu fuq ix xorri li ġamet l-istess un u mbagħad tespandi l-Unjoni kollha. Aħna bdejna x-xogħol f'dan il-qafas u il-pjantana u li il-lestu x-xogħol sal-2018 issa l-SSM tagħti addendum kif attinti għal dawn il-linji gwida Dan l-addendum qed jiffoka biss però fuq l-influssi ġodda sa' non-performing loans, l-NPLs, mhux fuq l-istock ġifiri. U huwa effokat biex jevita li kollok um, akkumulazzjoni zejda sa' l-NPLs meta tintu tħol fi kriżi li mess. ġifiri dina ovvjament hija xi ħaġa li diskussa s anke wara konsultazzjoni mal-SSM ta' kif dan jista' jaħdem u jiġi inkorporat fil-gwida tagħna. Fl-opinjoni tagħna prinċipju mhuwiex ħażin, imma tkun raġun tgħidu li aħjar naraw kif dan ħaj jiġi applikat fil-prattika. Jekk tara pereżempju s-suq ta' l-Amerika li ħafna drabi jiġi mfaħħar bil-mod rapidu kif jindirizza kwistjoni tal-MPLs, u m'għandhom standards tal-accounting u gwidi tal-MPLs l li jaraw illi wara sitt xhur l-NPL jiġu eh, imnizla bħala valur tas-suq kollaterali. Issa l-assi level 2 u 3 iva ħankun għadin nikkonsidrawhom fl-istress tas li jmiss ħan iffinalizzaw il-metodoloġija aktar tard dax u ħan u dawn ħajkunu parti mill-gwida tagħna. Issa, l-istress test infakkarkom mhuwiex strument ta' valutazzjoni. Il-valutazzjoni naraw kif ikunu fil-bidu mbagħad nagħmlu l-istress test, ġifieri formazzjoni ikunu żbaljati kif ġieli ġara fil-passat anke r-riżultati finali ħajkunu żbaljati. Għalhekk dana importanti li nżomma f'moħħna. Grazzi Gabriel Mato. Anzi, le, surmunu. Ah, ħadd ma qed jisforsak tkellem. Gabriel Mato mela. Grazzi, President. U merħba li tlet mistiedna tagħna u nħeġġuhom sabiex ikomplu għaddejjin bix-xogħol tajjeb tagħhom l-ewwel net enrija. Inti naħseb taqbel miegħi l reġim effettiv ekvivalenti tal-pajjiżi terzi joffri stabilità anke lill banek Ewropej li operaw barra mill-Unjoni Ewropea u din hija opportunità u li hija sabiex intejbu reġim eżistenti li diġà qed jaffettwa lill banek Ewropej. Il-Kummissjoni kif ukoll BA qalu tkellmu dwar iktar riżorsi ma qalu li rridu nkomplu naħdmu sabiex niżviluppaw il-proċess ta' ekwivalenza ta' pajjiżi terzi mistoqsija din l mumma forsi zejd li fil-qosor il-pjanijiet u il-kalendarju biex dan isir u biex jiddaħħal fil-proċess attwali ta' rikonoxximent ta' pajjiżi terzi meta wieħed iqis differenza fl-impatt li ħajkollha mal-banek bil-multiple points of entry, forsi tista' tikkonsidraw li din tkun soluzzjoni li tigaranti l-vijabilità ta' eh, modelli differenti, il-single point of entry u l-multiple point of entry u għasru Bernardino għandi komment wieħed dal-axħar li jopa zidet il-xoliet taħħa fuq il-supervizjoni ta' operazzjoniet tal-servizzi ehm, li nataw l-territorji U aħna nafu xinu ma l-volumi ta' dawn l-operazzjonijiet, forse tista' dajdunna xinu għal kriterju biex jara naraw jek nxem xi raġuni għalfejn zittu dawn l-attivitajiet ta' Hemm ħafna operazzjonijiet differenti fil- eh, free trade u dawn isiru bit-tir uniku illi operaw ukoll f'pajjiżi oħra Għalhekk l-Ejopa m'għandix dubju taf bi s-sitwazzjoni l għax taħzbun tom dwarha. Kieġobkom. Grazzi ħafna. Fuq l-ekwivalenza ta' pajzi terzi diġà qegħdin naħdmu fuq għaw vera li għajna lura, irċivejna it-tri frekwenti minn kapijiet ta' supervizjoni gvernaturi minn pajjiżi terzi jitolbuna ta' biex inħaffu x-xogħol tagħna biex nirrikonoxxu l-ekwivalenza tal-ġurisdizzjoni tagħhom anke minħabba ir-relevanza tal-banek ta' Ewropej f'dawk il-pajjiżi u l-impatt illi danna kollu għandu fuq il-finanzjament tal-ekonomiji tagħkom kif qegħdin tgħidu tajjeb hija kwistjoni ta' riżorsi għandna persuna waħda li t-trad il-kwistjoni talaqna u ma kannix il-possibilta li biex għat li uħod postu. Skużawna ma dikej dawku ma l-fatti li naħdmu fijom. Lejna zewġ proċessi ġodda ta' ekwivalenza nar il-ġimma. Ġifiri, bil-mot il-mot ġejna bdejna nirrankaw un-bat nifem li rridu nħaffu għalix l-ekwivalenti ta' pajjiżi terzi li ġu konosciuti sal-aħħar tas-sena d-dieħla sabiex navvitaw illi il-dejn ta' dawk il-pajjiżi jkunu soġġetti għal trattament mhux preferenzjali f'termini ta' rekwiżiti ta' kapital għal banek. F'termini tal-MPEs, SPEs, modelli, eccetera, naħseb li b'mod ġenerali aħna bħala supervizuri u l-awtoritajiet ta' rizoluzzjoni għanna kunu neutri vizavi l-għazla tal-banek li jistrutturaw ruħom bħala multiple point of entry u single point of entry b'mod konfinali li rridu għalli kolna pjan li naċċertaw li l-autoritajiet kollha jkunu għedin jipparteċipaw jistaw jaħdmu b'mod tajjeb u xinu l-modell li jiddeċida li jadotta l-bank f'każ ta' kriżi. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Punt fundamentali li rridu namlu huwa li issa minn Solvency u r-rekwiżiti ta' rapportaċċi li għandna bħalissa fuq livell Ewropew biktar minn 3000 kumpanija li qed tibgħat informazzjoni lill awtoritajiet ċentrali mbagħad aħna wkoll involuti dan jwassal l-informazzjoni jaqwa ta' kif dana l-influssi ta' informazzjoni ċirkolaw ma' l-Europa. ħafna iktar effettivi li konna qabel, għax per eżempju qabel negozji transkonfinali kun supervizori jagħti l-data l-pajjiż eh, eh, ospitanti tal-kumpanija tal-pajjiż ewlien li fejn qed isir il-negozju da ma kinux jaħdmu l-affarijiet issa aħna bħala Ejopa qed nibatu għall-ewwel darba l-awtoritajiet ċentrali l-informazzjoni ta' kemm isiru ta' kemm isir negozju bejn il-pajjiżi. U għalhekk l-affajt qegħdin jaħdmu ħafna ħjar, issa aħna il-perspettiva tagħna x'qed jiġri fis-suq. Kif Kifatt aħna rajna xi sitwazzjoni transkonfinali fejn kien hemm każijiet ta' insolvenza u dana ovvjament żied il-kuntatti ma' numru ta' supervissuri madwar l-Ewropa b'dejn dawn il-pjattaformi u għalhekk importanti ħafna kif jiena qabel l-intervent tiegħi li naċċertaw li aħna nkunu nafu b'dawn il-każijiet ħafna qabel ma' issaħ l-insolvenza għaliex inkella aħna bħala il-supervizuri ta' il-kordjatu ta' supervizjoni ma nistawx nejnu għam jekk ma nkunux nafu bijom u għalek l nazjonali li għandhom ikunu obbligati li jarfuna bil-każijiet fejn l ma kunx kienux mixin tajjeb f'sitwazzjoni transkonfinali. Għadġuħra, illi rajna li ma kienx ideali f'termini ta' suq intern kienet illi jitqem mezzi differenti kif wieħed jindirizza rekwiżiti tal-fittent proper per eżempju, l-istess persuna tgħaddi minn pajjiż għal ieħor li tiġi aċċettata bħala fittent proper f'pajjiż u ma tkunx aċċettat f'pajjiż ieħor jew minn fejn ġej u dan jwassal għal ħafna konsistenzi u jwassal ukoll għal dawn il-modelli tan negozju strambi li semmejt inti. Issa aħna però nafu aktar bl-affarijiet, però għandna bżonn ta' mandat aktar b'saħħtu fir-regolament tagħna sabiex żgur ikun hemm Awtorità Ewropea illi qed tara x'inhu mal-policy holders fl-Ewropa f'dana il- eh, f'din il-kwistjoni speċifikament transkonfinali. Għandi żewġ mistoqsijiet. Mela, intom kontu għedin tejdu dwar il-kustjoni tal-MPL, kontu għed t-tkelmu fuq għadjun jgħat nażewġ problemi. Waħda tal-natura aktar legali u metodoloġika naqbel li l-iktar mod dirett u għali kollok leġizlazzjoni li njegwida u regolatori, ma dan donnu mux il-kas. U għahna bħala koġizlaturi rridu nistudjaw b'attenzjoni l-bazi legali ta' dak li fl-opinjoni tiegħi forsi mhuwiex daqshekk um, kif suppost. Għanna bħala kol-ġizlatur ma sax naċċettaw illi l-affajt isiru ma ħazin inkar ma namlux sens li sjera risir flor imma eħe flow anzi u fil- konsultazzjoni hemm ukoll element ta' ċertu eh, problemi għax għandek lawn antika li ssir NPL u mbagħad fl-istess waqt għandek SM li tiskellem dwar l istok u naħseb li jista' joħloq tħarbit fis-suq. Għalhekk intom taħsbu li jagħmel sens ekonomiku li wieħed juża l-istess approċċ għall-stock u għall-flow għalix speċjalment l kwad ma jiġi ħarba t-swiq tal-MPL il qiegħed bil-mod il-mod jerġa' fuq saqaħ. Mela, jiena naħseb illi kull min jaħseb illi xi ħadd għandu jindirizza mezzi differenti kif qalu l gwida tal-istok, għandu jikkonsidra miżuri oħra mhux jaħseb biss illi sentenza f'konsultazzjoni jaf issolvi kollox, anzi jaf toħloq iktar problemi fil verisa mbagħad it-tieni mistoqsira żgħira dwar il-kompiti ġodda li qed tingħata madwar is-CCPs Għan ah, istaman taqra kurjus għax taħzbu għalix għat nistedi proposta u għanna bort eżekuttiv ma u kwasessjoni eżekuttiva ġifir zewċ xurwoli ma għandek li sibi li għandhom dawk istatat vinkolanti partikolari ġifir t-tajt differenti u intom kif tarawhom jinteraġixxu bejnietom daw l-entitajiet għax għandek il-bord ġenerali għandek l-NCA, il-President tal-Ezma għandek, il-Direttur eh, ġenerali ta' Ezma li li tissegwi dak li jgħidu s sessjoni eżekuttiva ma jistgħmel xejn jekk ma jaqblux. Imbagħad għandek ruba vinkolanti tal-libi Ej, jiena dinna nara ħaġa komplessa ħafna, imma ma nafx forsi jintom jekk għandkom xi kummenti li tistgħu tgħaddu dwar dan Andrea Kieġbak. Thank you, Roberto. Um... Andrea, l-ewel. Grazzi, grazie għal-mistoqsijiet, għax bekk inkun nistan wieġeb għal-mistoqsija ta' survalli li jena tliftu. Stock kontra l-flows, l-flussi, ġviri, jider biċari li li tevita li kollok wis MPS um, għal-krizi li jmiss jidependi mill-flussi u bekk jekk irrit dawn iċċittiħu sebom biex ikunu provizjonati saw u eh, rridu niskutu kif nagħmluh fl-istok għandna l-istok li ġie prezzatu prodott fl-isfond attuali. hemmhekk ir-rakkomandazzjoni tagħna hija li nżidu l pressjoni ta' sorveljanza fuq il-banek. Iżda għandna niżguraw li l-darba tagħmlu dan minn banda l-oħra jkollok dan l-element ta', ta, ta spinta fejn qed tiġbet ukoll kondizzjonijiet fil panek biex il eh, biex il il-panek ikunu jistgħu jaħsbu fuq il-problema u bekk għandna xejna li konna nwaqfu l-asset management companies jew ikonna s-suq sekundarju s-suq għal self eh, non-performing loans fih xie eh, tnax il-pleza u l-enin illi jiet eh, biex tiġbet iżjed investituri u l-tati iżjed informazzjoni u idealment li eh, ikollok kumpaniji pjattaforma jew li ġestjonaw assi biex jipravaw jisibu mod taħjar biex jaħdmu. Jiġifieri nżidu l-pressjoni tas-sorveljanza dan għandu jiġi kalabrat flimkien mal-abilità tas-suq li jassorbja dawn l-assi. Fl-istess waqt eh, il-fil-linji gwida tal-addendum tal-ECB dan eh, ma jiproduċiġ l-estensjoni automatika tal-proposti għal flussi u eh, hemm biss referenza biex nindirizzaw din kwistjoni fil-ġejjeni u bekk għandna niżguraw li dan inseħ eh, għandna xogħol fuq l-NCB u anki fuq il- it-trasparenza u l effiċjenza tas-suq sekundarju illi eh, illi żied l-abilità illi il-banek eh, ineħħu dawn l-assi. Fuq it-2.2 fil-proposta 2.2 fil proposta 22 tal emja jiena nappoġġa il-proposta imres għam il-Komissjoni Direzzjoni maħudom il-Komissjoni fil-proposta. Nasab li l-infrastrutturi u dawk loqsma fejn jista' jkollok benefiċċji għal ta' sorveljanza fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex tevita l-frammentazzjoni tal-dawn l-infrastrutturi biex tibbenifikaw fil-gwar tal-bini tal-esperjenza, l-ekonomiji, l-, -ekonomiji, l u naħseb li huwa importanti illi eh, tarfu li wara li wara l-Brexit numru tal-CCPs fl-Unjoni Ewropea se jkunu bejn l-10 u l-15 u li jkollok sorveljanza minn medda tal-regolaturi internazzjonali inqas ikollok il-burokrazija Eh, dan l-argumenti huma iżjed l-argumenti huma qawwijin fil-gwatt tal-sorveljanza ċentrali u anki tweġiba mill-bord ta' sorveljaturi eh, fil-gwatt tal-ċentralizzazzjoni tas-sorveljanza ta' CCPs u bekk nappoġġaw il-direzzjoni. Iżda naħseb li f'numru ta' oqsma l-proposta hija komplikata ħafna u importanti bekk li konna sistema ta' teħid ta' deċiżjonijiet u ta' gvernanza li jkun ċara l paċipanti tfissu min jiddeċidi u jekk dan il-bord jkun jista' jiddeċidi fil-faqtu. Mela, żewġ elementi f'medda ta' deċiżjonijiet mhux biss l-appoġġ tas-sessjoni eżekuttiva hija meħtieġa iżda anke mill-Bank Ċentrali ta' Taħruġ. Ta bekk għandek żewġ eh, mekanizmi ta' approvazzjoni u jekk xiġri jekk ma jaqblux, jekk m'hemmx medazzjoni jew soluzzjoni għal dan. Naħseb li għanna nindirizzaw dan il-punt possibilità hija l-mekanizmu ta' konsulenza eh, u eh, mekanizmu ieħor huwa li tagħti l-Bank Ċentrali tal-Ħruġ vot fi sessjoni eżekuttiva iżda mhux mixtieq li jkollok fil-parallel il-żewġ sistemi tal-teħid ta' deċiżjoni tul ma jkollokx Eh, mod biex issib soluzzjoni jekk ma jaqblux. It-tieni element huwa il-sessjoni eżekutiva flimkien mal-bord ta' sorveljaturi. Nasab li għanna numru ta' tħassib hawnhekk. L-ewwel il-mod kif il-proposti saru huwa kif il-sessjoni eżekuttiva kollha strateġija differenti, eh, rappreżentanza esterna eh, separata u tuża risorsa tal-erz ersa ma jkollix awtorità komuni eh, eh, dana hawnhekk ikollok il-possibilità li ehm, ikollok inkonsistenza fil-deċizjonijiet. Il-Bord ta' Sorveljanzi jibqa um, responsabli għal-mizuri ta' konferenza, konverġenza pal stress test per eżempju, bekk jista' jkollok il-teħid ta' deċiżjonijiet li ma tkunx ma jkunx konsistenti. Da ma jkunx utli fl-opinjoni tiegħek. Għandna nalinjaw dawn iż-żewġ awtoritajiet kemm jista' jkun issa l leża il-proposta ta' reviżjoni tal-leża jiena naħseb li għandna kemm jista' jkun ma jkunx hemm l-irdu pjar bejn is-sessjoni eżekutiva u l-bord. Nistgħu naraw li l- għanna nizguraw li kunem iżid komunalità flanijiet inkomuni u nizguraw li dawn l-autoritajiet ikollok deċizjonijiet konsistenti minn għandhom. Grazzi. Se nizguraw, din niprofaw nizguraw il- um, konsistenza għax għanna eh, proċeduri differenti leġislativi nistaw namlu anki iżjed eh, iżjed komplikata. Issa Il-rapporter, Danuta, grazie ħafna. Grazzi li Roberto fil-fatħa l-mistoqsija tiegħi apprezzajt il-tweġiba fil-gwad tal-proċess tal teħid tad deċiżjonijiet dan għandu jiddependi mill-konsistenza mela t-tieni mistoqsija tiegħi Andrea eh, fil-gwad tal-Brexit il-laqat kollha li qed ikollna mal-industrija finanzjarja dejjem jgħidulna illi qed ħejju għal xenarju tal-ħad Brexit u nista eh, naħseb illi intkom fil-sibit tagħkom tridu tieħduh in konsiderazzjoni dan il-Brexit eh, ebes. Eh, Ħafna kwistjonijiet li għanna xtasum għal-Brexit u ma fidejkom u jina naprezza dak li għamiltu fil-gwad tal-linji gwida sissa u għanki ma kwistjonijiet l-oħra il-mistoqsija tiegħi hija għandha x'tasam għall-fatt li kulħadd irid jevita il- l-empty shells għax ikollok riski hawnhekk iżda nafu li l-gvernanza interna, l-modelli tal-booking u anki l- affarijiet oħra huma importanti ħafna f'għat tal-Brexit u bekk. Eba, kienet tagħmel xi analiżi fil tal-mudell back-to-back fil-kontest ta' Brexit jista' jkun hemm tixel jekk isir mod tajjeb jista' jkun ta' soluzzjoni wkoll għas-sitwazzjoni ta' wara l-Brexit. Għamiltu xi analiżi għandkom xi ħsibijiet dwar dan qed tħarsu lejh anki fis-soluzzjoni fuq meta tasmin qasira jew anki fit-tul ikun aċċettabbli jekk eh, nagħmluh sew kif suppost. Grazzi. Grazie ħafna. Kif semmejt fil-introduzzjoni tiegħi dal-waqt nittamaw li se nippubblika opinjoni kapitlu fuq il-gvernanza interna fuq l-outsourcing back-to-back u anki trasferimenti eh, fil-grupp għax dan huwa punt ewlieni illi qed isir eh, attwali anke mal-kumpaniji. Għandna soluzzjonijiet prattiċi eh, internazzjonalment il-banek, il-banking huwa basat fuq il-back-to-back biex niċċentralizzaw il-riskju fis-suq eh, partikolarment. Ma xtaqniex um, inħassru dan il-mekanizmu iżda fl-istess waqt irridu nevitaw il mt shells u bekk qed niżviluppaw rakkomandazzjonijiet u ħsibijiet dwar kif nistgħu naħdmu. L-idea bażika hija li l-ewwel net irid ikollok il-ġestjoni tar-riskju ta' kontrapartijiet fejn għandek l-interface mal-klient lokalment u l- Ir-riskju tal-so jista' jkun mal-awtorizzazzjoni tal imsieba iżda s-sorveljatur fl iju 27 jridu jkollhom aċċess u għall-informazzjoni rilevanti biex tevalwa kif eh, dan se jseħħ u anki eh, niprofaw nindirizzaw każijiet fejn xokk eh, fi każ ta' xokk kif tista' tiġġestjona riski lokalment f'każ ta' xokk. U dawk huma l-ingredienti il-riskju tal kontrapartijiet, l-riskju u l-viżibilità tal-riskju tas-su għall awtoritajiet lokali u l-kapaċitajiet tal-ġestjonar tal-riskju f'każ tal-kriżi. Grazzi. Medi delvo. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna. Mistoqsija qasira, Asur Major. la proposta mill Commissione fuq revisione tal-ESAS. Il-tweġiba tijak tkun utli għalija eh, fl-argumenti. Jina nemmel li għanna konsens frigwat ta' xol tajjeb li sar mill-ESAS u għanki wara snin ta' esperienza li għanna namlu passi, netu passi biex intejbu l-koerenza, l-konverġenza. l konverġenza il-ħarsin tal-konsumaturi, il-stabilita finanzjarja. Issa fjament mux kullħat jaqbel dwar kollox, jew ma kollox, u e, indunajt xi li kienem min kien nervus e, fl-industrija frikot tal-proċedura ta' autorizzazzjoni tal-arranġamenti ta' delegazzjoni u tad-delegi f'pajjiżi eh, nervużi ħafna fil-fatt u l-industrija tisħaq li din il-proposta tissit saf fil saf fil-proċedura tal-autorizzazzjoni meta fond irrid jiddelega xi attivitajiet minn tiegħu l pajjiżi terzi u dana se jżid il-birokrazija, għandek bżonn iżjed żmien għal suq u se jżid l ispejs involuti. Bekk nixtieq insaqsi. Dan huwa għalment normali, klassiku ta' sospetti tas soltu jew hemm xi verità f'dak li qed jingħad. Inkun grata għal xi jekk tajnu nifhem iżjed dan il-punt. Aħna rajna tħassib iżjed sajn mill mill mill-industrija tal-ġestjoni tal-assi frigwat tal-delegazzjoni. tal ġestjoni tal assi frigwat tal delegazzjoni tal delegazzjoni Il-raġuni li xreġna din l-opinjoni hija eh, għax dak li qed naraw bħala tuġiba għal dak li qed eh, jiġri fil-Brexit u għal il paċipanti tal-so fil-Renju Unit qed jiżguraw li l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 27 pajjiżi u bekket jipprovaw jisibu post biex imorru fil liju 27 u nizguraw li dan iċ-ċentru finanzjarju jkun fuq bażi xirqa u rajna xi indikazzjonijiet minn xi regolaturi nazzjonali fejn tista' targumenta dana jittratta verament illi qed tiżgura li sorveljanza tkun fuq il-livell xirqa' jew qed tipprova tiġbed il-kummerċ lejn iċ-ċentru finanzjarju biss u tisaw taraw li riskju, riskju involuti fejn ikollok autorizzazzjoni fil-stat membru ta' 27 fl-Unjoni Ewropea bħala partiċipent fissu iżda mbagħad jiddelega kollox lura lej il renju Unitu jkollok hemm tixel fil-27 fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar binna fil-bord tal-eżma li konna dawn il-prinċipji għaxaraw li minn perspettiva tagħhom miex ta' beneficju li kollok dan din kompetizzjoni regolatorja għax fl-aħħar mill-aħħar il-regolatur, eh, kull regolatur finanzjari rrit jagħmel xogħol sow frigwant tar-regolamenti u l-sorveljanza u l-fatt illi konna il-sorveljanza mxterda kull imkien fl-Unjoni Ewropea Eh, dan jwasal biex ikun hemm bżonn biex niżguraw li jkun hemm mekanizmu biex niżguraw li l-perspettiva tal-Unjoni Ewropea teħet konsiderazzjoni u għalhekk kellna bżonn ta' opinjoni fuq delega ma tista' tagħmelek jekk ikollok il-sorveljanza ċentralizzata l-Ewropa għandha mudell partikolari nifhem illi f'xi osma ta' sorveljanza għandna dan fuq livell eh, nazzjonali iżda flimkien ma' libertà li tkun tmur f'post ximkien fl-Unjoni Ewropea trid tieħu konsiderazzjoni l-perspettiva tal-Unjoni Ewropea u l-livell fuq il-livell nazzjonali tieħu konsiderazzjoni ir-riski firgwa ta' stabilità jew anki eh, firgwa tal-ħarsin tal-investituri dak li għandek fl-opinjoni huwa eh, huwa eh, mhuwiex żviluppat, hemm talba biss li kollok tliet persuni fil-post fejn għandek il-post tar-reġistrazzjoni formali tal-fond, tliet persuni eh, jiena nsiba diffiċli biex inħares lej dan bħala eh, ħtieġa tqila ħafna ta' pis. Dawn huma arranġamenti biss li trid tiżgura biex ikollok Entita' ta' sorveljanza fuq livell nazzjonali. Muħar Balz, jek joġbok. Grazzi, President. Jina smajt il-mistoqsijiet li jina xtaqt insaqsi l-Steven Major, iżda xtaqt neġalura l-axħar mistoqsija mis sinjura Belvo il-kwissjoni tal-Brexit. Nixtieq nkun naf segwenti Kif inti, Sur Major, tħares lejn iż-żmien involut biex terġaw taħdmu fuq il-regolament tal-izma. Mela, Brexit se jseħħ, U naħseb li dan huwa punt importanti, forsi iż-żewġ sinjuri l-oħra jistgħu jwieġbu wkoll fuq eh, kif jaħsbu eh, fisem li biħew la pa CCP diġa semmet mill-president. Nistaw koll nżiċi kumenti minna ħatijaj sorveljanza tal-EU CCP għati irrit jiġi diskuss fil-fond u fil-fema tiegħi hawnhekk għanna battalja enormi tal-kompetenzi bejn il-Bank Ċentrali Ewropa u l-ezma, il-Kommissjoni. Tipprova toħloq din is-sessjoni eżekuttiva tal-CCP, sa jiena ma nsibx li neċessarjament dak se jkun effettiv, jiena nkun naf x'taħsbu intkom dwar dan. Dik hija mistoqsija tiegħi. Grazzi. Mela, frigwat ta' timeline tal-Brexit u tal-revizjoni tal tal-EZA. Importanti dak li jedna u diġa jedna qabel Brexit. Il-mekanizmu attwali tal-ekwivalenza miex mhuwiex mekanizmu xira biex firgwad tal-instajiet ta' pajjiżi terzi għal kemm ma li kolli sistema tar-dupjar li tkun ineffiċenti għanna bżon li konna setat biex nevalwaw jekk hemm xi riski partikolari minn xi pajjiżi terzi li se taffitwa l-27 fl-Unjoni Ewropea u jekk ikollok dan riski u meta ikollok dan riski irrid ikollok xi rispons ta' sorveljanza. Aħna kontenti mal-kooperazzjoni mal-kooperaturi kullimkien fid-dinja m'hemmx raġuni il-għaliex se li l-istess priorità għal riskju palma jkonna aħna u bekanna il, il-kwestjoni tal-kunċett tal-ekvivalenza għonek li rridu ndirizzaw u dana jizdit, din problema jizdit ma' kwestjoni tal-Brexit fejn għana dan il-ċentru finanzjarju eno kbir ħafna barra mill-Unjoni Ewropea mux se jkun xira li eh, fejn sena għodu fuq regolaturi fir-Renju Unit. Eh, Mux dana ma jtrattax l-inefficienza u l-dupjar tal taxol rridu nkunu eh, nevalwaw li ma riski jistaw jaffetwaw il-27 fl-Unjoni Ewropea u qed jiġu indirizzati b'mod tajjeb dan kwistjonijiet eh, qed jiġu imwieġba permezz tal-review tal eża u bekk dan review irrid isir qabel E, ma jseħ Brexit għax irid ikollok din is-sistema tal-mekanizmu ta' pajjiżi terzi, mekanizmu imtejjeb illi jkun imwaqqaf qabel ma jseħ Brexit. U dan jaffetwa il- Dan firgwa tal-ewwel kwissjoni u t-tieni. Ovvjament, kif intqal minn Andrea, tant kien ċar meta tkellem dwar il-konflitt ta' interess tiegħu u anki jien għandi konflitt ta' interess hawnhekk, iżda għandi żewġ kummenti. Kwalunkwe soluzzjoni li għandek trid tkun tista' tużaħ Eh, irrid ikollok il-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet kif suppostu tkun tista' tiżviluppa u li l-parċipanti fis swieq ikunu eh, konxi u min ikun responsabbli u bekk ikollok il-progress u bekk lura l-ewwel kummenti frikwat ta' teħid ta' deċiżjonijiet frikwat tal- ta' sessjoni eżekutiva u anki l-bord tal-proposta. tal proposta u anke din kwistjoni dwar il-deċiżjonijiet li trid tieħu u l-appoġġ tal-Bank Ċentrali tal-Ruċ u anke tal-Bord Eżekuttiv. E, e, dan jitratar wol u il-parċipanti tassu so irridu kunu jafu minn responsabli u li deċiżjonijiet jittieħdu e, fi żmien propizju. Għawnek qed nitkellmu dwar il-iswi kapitali, il-commodity derivatives, u jiena nifhem li għandna eh, rol ċar għal banek ċentrali ta' ħruġ meta fejn għandek il-tħassib tal-politika monetarja u fl-Istati Uniti hemm l NBU, il-Fed u l-FTC u u flimkien ma da kollu aħna rejna bħal-eżma illi stabilixejna track record tajjeb fil-gota rejna u koll eh, flejmja aħna bdejna l-ewwel stress test u uh, fuq is-CCPs u għandna kapacitajiet u uh, l-arfin biex nkunu nisa naħdmu fuq dan kollu. U fil s-surveljanza u l-regolamenti, regolamentazzjoni huma differenti, affarijiet differenti. Regolatur għandu jiġi rispettat f'dan rigward. Fil-prinċipju ta' demokrazija. Peres. Nagħil. Thank you, Chair, and my... Grazie, Sir President. Jiddispjaċini wasal tard u tlift il-prezentazzjoni. Nasab sen komplima fejn ħallejt inti. Fu din il-proposta tar revizjonijiet u dak li kont nitkellmu dwaru mela Din hija żieda sostanzjali fir-wol ta' supervizorju tal ezma u hemm numru ta' oqsma illi fihom l ezma ingħatat setat ġodda hemm ukoll mistoqsijiet fir-rigward tar-riżorsi allokati u l-kapaċità li dan kollu jkun jista' jiġi indirizzat. Mela, Iva, nifhem il-tħassib tiegħek fuq il- supervizuri ta' pajjiżi terzi u li għandkom bżon ta' dawn it-tip ta' rizorsi. Imma x'taħsbu fir-rigward ta' proposta tal-Kummissjoni f'dak l għandu x'jaqsam mal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-location. Taħsbu li hemm bżonn li dan jibqa' għaddej hemm il-talba li jkun hemm dan il-budget għal kulħadd. U nafu li Brexit qed jiffaċilita supervizjoni Ewropea iktar maquda. Iżda hemm ukoll Imma fil-verità dawn kemm huma affarijiet realistiċi dawn il-fondi se jkunu disponibbli. Se tkunu tistgħu tassew tagħtu riżultati fuq dawn il-punti kollha, U fl-aħħar xtaqt namel mistoqsija l-sur Enrija. Il-finanzi il sostenibli għat jinataw priorità il-grupp ta' esperta tal-Kommissjoni fuq il-finanzi sostenibli għat jitolbu għal sussidji għal dawn tip ta' finanzi. Intom taqblu ma' din it-tip ta' opinjoni, intom taqblu mal-ideat ta' ġiċi fizma u fejn intqal fil-25 ta' settembru li għandhom jiġu użati sanzjonijiet biex jiġu skoraġġi, skoraġġi investimenti fil-karburanti fossili. Grazzi. Jekk joġobkom. L-ewwel fuq li nagħmlu pass ieħor qudiem fuq is-supervizjoni diretta dan se nkunu nistgħu namlu x'tib ta' rizorsi se jkollna bżonn. Naħseb l-indikazzjonijiet fuq ir rizorsi li qed jingħataw fil-proposta tal-Kummissjoni jidher illi huwa l-aktar ħaġa bażika li għandna bżonn biex niksbu ir-riżultati. Ma naħseb li huwa pass fid-direzzjoni tajba fir-rigward ta' dak li huwa meħtieġ hekk kif indikat fil-proposta aħna bħala organizzazzjoni nistgħu nieħdu dan it-tip ta' pass nixtieq imurura għal dak li semmejna fl-2011. Naħseb li dakinhar kien hemm opinjonijiet simili fir-rigward ta' jekk leżma u se tkun tista' tibni aġenziji ta' credit rating u repożitorji aħseb li dan jista' jsir u rejna li nistgħu nibnu track record fuq is supervizjoni ta' dawn l-aġenziji ta' credit rating ma jfissirx li huma identiċi naf li hemm differenzi bejn supervizjoni CCP u dawn aġenziji ta' credit rating iżda qed nuru l dawn affarijiet jistgħu jsiru u huma bħala parti wkoll mill-qafas regolatorju li dawn il-ħbidliet huma possibbli. Naħseb li din hija xi ħaġa fattibbli u rajna li tista' ssir. Fuq il-politika ta' location fil-proposta kif eh, tistaw, kif tafu tassaw intom eh, leżma ħadmet ħafna f'dawn l-aħħar snin biex tilħaq swieq globali tal kapital, ħedimna ħafna u koll mal-Kommissjoni fuq eh, l-ekwivalenza u għabbażi ta' dan qed niżguraw il dawn is-swieq globali jistgħu tassew jaħdmu. U il-proposta ta' atturi li importanti dawn iż-żewġ proposti jkunu disponibbli. Hemm il-possibilità ta' ekwivalenza u apparti minn hekk hemm ukoll se ta' supervizjoni imtejba u l-benefiċċju ta' dan iż-żewġ alternattivi u għaflok u għaxa li stadna ma nafux il kif il-kooperazzjoni u kif il-negozjati mar-Renjuni ser jiżviluppaw. Per eżempju, element partikolari li rridu tassew nikisbu huwa l-aċċess għal entitajiet ta' supervizjoni li l-in mill-Unjoni Ewropea. Rrid ikun hemm il-faċilità li jkun hemm supervizjoni ta' entitajiet ekstra Ewropej biex, biex tassew nkunu nistaw inżommu u inħossu l-dinja sistema affidabli. Dan huwa però importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. il-sur Enrija biex iwieġeb. Din ir-reviżjoni ser tatina viżjoni iktar sostenibbli għadna maħdimniex fuqa għalissa. Għadna maħniex involuti fl-ħemma tal-Kommissjoni f'dan il-qasam, aħna nappoġġaw din l-idea u il-fatt illi qed ikun hemm eh, xogħol f'dan il-qasam. Però aħna pjuttost xettiċi mbagħad fuq il-, -qasam, l-bidla ta' riski, traversjoni ta' riski mill-istituzzjonijiet. Għandu jkun kopertura li tkun riskjuċer kemm jista' jkun. U dan eh, ser jiġi konsidrat fil-pjanijiet tagħna fil-futur. Grazzi jista' l-Onorevoli Langen. Grazzi tassew, mistoqsija għatlet presidenti jekk joġobkom. L-eżempji li smajna mill-li Jopa, l-esperjenza li kelli jien ukoll għal bosta snin, ilkom fil-kariga ta'kom il-numru ta' snin, li fatt li ġun indirizzat kustjonijiet fuq l-ewwel u t-tieni livell U dan iħalli effetti oħra li kemm il-Parlament ma jkunx jiġi involut u għanna għalek din id-diskrepanza demokratika u din għanna nżommu għazajra kemm jista' jkun. Issa il-Kummissjoni qed toħroġ il-proposti tagħha u għed tajt illi għandu ikunem hemm dritt ta' skrutinju jekk ikun hemm tarba ta' żewġ terzi. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba iżda xorta ma nħossx li huwa biżejjed u għal din ir-raġuni nemmen illi miżura ta' kontroll fuq tielet livell mhumiex biżejjed u jridu jittiebu. Ħanatikom eżempju. Il-settur li semma is-Sur Bernardino Għalkemm il-koreġislaturi għadhom ma adottawx il-miżuri kollha, li għajopa qed tieħu l-inizjattivi tagħha f'ċertu osma, illi għad ma ġewx indirizzati kif xira mill-leġislaturi. U fil-passat li għajopa dejjem ippreżentawna kwistjonijiet ta' tielet livell bħal dik tal din tal-aħħar fuq il-pagi għal kumpanija ta' assigurazzjoni għal kem din hija kwistjoni tal-ewwel livell. Sur Bernardino, forsi inti konxu ta' dan, iżda nafu li inti ħriġt b telef paġna ta' rapport l-inizjattiva propja fejn il-leġislatur jider li qed jihur rwol sekondarju, xtaqt insaqsik, xtaħseb li huma dawn il-mekkanizmi il ta' kontroll u kif għandhom jiġu evalwati. Grazzi. Grazzi Sir Bernardino, grazzi tassew. Aħna nafu li hemm din il kustjoni kollha fuq din il- regolamenti fuq tiqlet livell. Il-ħidma li għamilna ħna hija ibbażata fuq il-leġislazzjoni attwali u l-punt li semmejt inti fuq il- l-IDD, id-direttiva dwar distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, u dak li għanna wara l-ewwel livell, dawn huma l-inigwita li aħna issuġġerina suġġerina u restaqna l-Kommissjoni dan u f'konformità ma dak li għandna hawnhekk għaliex il-Kummissjoni tista' tassew tkun sors ta' konflitt ta' interess. U kif semmejt fl-intervent tiegħi aħna diżappuntati li l-Kummissjoni ma konsidraċa hemm il-proposti. Dak li rridu jagħmlu l-kumpaniju biex jassugraw it-trasparenza tagħhom sabiex iġġestjonaw il-possibilità ta' konflitt ta' interess u biex jiproteġu l-konsumaturi tagħhom aħna nħossu li dan huwa importanti ħafna u li għandu xaqsam ma' din l-IDD u għandu xaqsam mal-kompetenza tal-Kummissjoni. Issa fuq l-iskrutinju qed isir fuq dawn il-linji gwida, nemmen li dan huwa parti mill responsabiltajiet tagħna u aħna dejjem kunu lester niġu hawnhekk fil-Parlament u niddiskutu magħkom situazzjonijiet differenti x'inhi l-ħidma tagħna x'qegħdin nagħmlu U nemmen bisħiħ li dawn il-linji gwida huma element fundamentali biex niżguraw li kunem eh, supervizjoni konsistenti il-fatt illi aħna u l-kollegi tijaj ħriġu n-numru ta' linju gwida mhuwiex dan li joħlaq il-problema li kieku ma kienx hemm dawn il-linju gwida ikun hemm linju gwida nazzjonali differenti li japplikaw għall-istess affarijiet. U naħseb li din tkun situazzjoni ħafna qar dak għandu x'aqsam mal-konsistenza tas-su intern. Issa dan l-iskrutinju fuq il-linju gwida aħna lesti għal kwalunkwe possibiltajiet li ma jaffetwawx l-indipendenza tagħna u inħarsu lejn kwistjonijiet ta' supervizjoni u konsistenza dan jati bilanċ tajjeb ħafna lil qafas Il-Kummissjoni qed tagħmel din il-proposta fejn tista' titressa proposta qudiem il-Kummissjoni jekk aħna nkunu qed immorru lil mill-mandat tagħna. Aħna nappellaw li jkun hemm bilanċ aħjar tal-involviment tal-, -involvement tal tal-partit interessati bħalissa hemm bilanċ favur l-industri, naħseb li għandu jkun hemm bilanċ aħjar bejn l-industrija u l-konsumaturi. Hemm ukoll mekkaniżmi li għandna fir-regolament attwali fejn għanna boards illi jevalwa kif aħna qegħdin nimplementaw il-leġislazzjoni jekk hux naġixxu skont il-mandat tagħna aħna favur li jkun hemm skrutinju u u kontabilta f'dawn il-linji gwida li huma importanti ħafna fġieħ il-konsistenza ta' supervizjoni. Grazzi. Is-Sur Major, grazzi tassew, kwistjoni importanti ħafna, permettu li nisħa fuq il-punt. Il Anka li għaspiega u kollegi tiegħi xaqna moħna bil-ħidma tagħna. Hemm affarijiet oħra li xtaqt insemmi aħna dejjem inkunu irridu naħdmu skont l-ewwel livell dan huwa din hija l-aħjar protezzjoni li għandna kontra kwalunkwe riskju nixtieq nisħaq illi jiena nixtieq li għandi counter fl uffiċċju tiegħi li jotka mill darba ngħid lil kollegi jekk dan jaqax taħt level 1 l-ewwel livell jew le il-Kommissjoni bħala gwardjani ta' trattat iridu dejjem jivverifikaw dak li qegħdin jagħmlu l-awtoritajiet fosthom neżmu jekk aħniex f'konformità mal ewwel livell. Aħna anke semmejna fil-passat il-possibil tal nkunu iktar viċin dan il-livell u nkomplu nappoġġaw il-qaffas istituzzjonali eżistenti u li konna iktar informazzjoni fuq dan il-livell biex ikunu nistgħu nqishom ma tanġu biex jħadu deċiżjonijiet u fl-aħħar nixtieq nisħaq kemm huwa importanti li it-tlet livelli li huma ikunu involuti fil-ħidma tagħna. Il-Q&As li qed nagħmlu, il-linji gwida li qegħdin noħorġu huma tweġiba għal kwistjonijiet prattiċi li jiġduna l-attenzjoni dwarhom l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-partit interessati li jkunu qegħdin jitolbuna gwida dwar kif għandhom japplikaw dawn il-linji gwida. Forsi hemm qasam wieħed fejn nistgħu naħdmu aħjar li ma huma kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati taħt liema livell ta' din hija responsabilità kollettiva x'isir fl fil-ewwel livell, fit-tieni livell u fit-tielet livell. U forsi għadna ma milniex allokazzjoni perfetta ta' dawn l-affarijiet. Iżda din mhux biex nagħtu iktar setat lilna nfusna, imma aħna rridu implementaw il-liġijiet tagħkom bl-aħjar mod possibbli. Ħanatikom xi eżempji dan l-aħħar aħna konna qed naħdmu fuq linji gwida dwar IT risk, riski cyber risks li kiekom naħdmu xlimkien li ukrim differenti dinna għalek ħafna drabi issira bazi ta' talba li ssir mill-awtoritajiet li kunu qegħdin jaħdmu fil-qasam. Naqbel għalek 100% ma' dak illi qalu l-kollegi tiegħi. Grazzi pervanx, l-aħħar mhux l-inqas. Mistoqsija li tlita li jintkom. Sur Major, Il-President eh, propjament ħad li klim minn ħalqi fuq il-xiri ta' CCPs, fuq il-revizjoni ta' artiklu 22 fil-reglu ta' proċedura, taħsbu li dan huwa l-aħjar mod li bih naħdmu eh, natu setat il-ġodda li CCPs sur Enrija. Fuq il-CRR, Palissa għaddej dibattitu fil-Kunsill iżda nemmen illi dan issa ser jispiċa jidħol f'artiklu 78 tas-CRR u dak li insejħulu il-waiver of liquidity. Nixtieq inkun naf kemm tħossu li huwa importanti artiklu 78 biex kunu tistgħu twaqfu l-Unjoni tas-swieq ta' kapital mal-banek li huma li għandhom natura Eh, transnazzjonali. Sur Bernardino, l-aħħar mhux l-inqas. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni ta' mod partikolari għaliex għedin tħarsu lejn il-Romanija u l-Bulgarija u għetnuħu gost li għed tamlu dana xina għamil din it-talba imma mbagħad għal ġibilta hemm din it-tip ta' autonomija li liċenzi eh, joħorġux mill Londra, imma ġibilta toħroġ dawn il-liċenzi u għalhekk imbagħad dan ifisser li hemm livelloli ta' dumping. X'inhuma ma l-pjanijiet tagħkom għalhekk u l-aħħar mistoqsija. Eh, Skużawni għas nżom fil-qosor għax ma tanċ fadal ħin. Eh, Tkellimt inti dwar il-PEPS u illi dan il-prodott huwa eċċellenti il-Pan European Personal Pension Product. Jider illi jem ħafna pressjoni fuq dan il-prodott, fuq dan il-fond tal-pensjoni. U raġuni prinċipali hija illi dan huwa dak li għandu jsir minħabba kwistjoni ta' kera jekk iridu niddefendu il-modell ta' soċjali tal-Ewropa, mela se jkollhom jirrikorru għal prodotti eh, finanz se jkollhom bil-forsi jirrikorru għal dawn it-tip ta' prodotti finanzjarji biex ikollhom eh, pensjoni. On the liquidity waiver. Fuq il-liquidity waivers is-sur Enrija qatt m'għandniex pożizzjoni uffiċjali tal-eBay ma s nagħtik l-opinjoni tiegħi. Din hija kwistjoni rilevanti ħafna. Matul il-kriżi aħna rajna numru ta' miżuri li kienu qed jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti illi anke ħarsu lejn kif ikun hemm flussu ta' likwidità fejn minn pajjiż għal ieħor irridu niżguraw li dan aħna nilqaw u li l-ġestjoni tal-likwidità tkun mill-qwa u li l-banek jiena taw iktar flessibilità biex ikun hemm dawn il-tip ta' flussi tal-likwidità meta jiġu biex jidu deċiżjonijiet konġunti fuq il-kapital u l-likwidità. Din hija diskussjoni importanti ħafna u l-waivers jistgħu jkunu wkoll ingredjent importanti ħafna biex insaħħu issu uniku. Mela, ħan wieġeb fil-qosor fuq ġibilta din hija xi ħaġa li aħna żammejna jnejna fuqha għaliex il-ġibilta hija parti mis-suq intern u japplikaw id-direttiva Solvency 2 u hemm numru ta' pajjiż, numru ta' kumpaniji li qegħdin joperaw fuq bażi transkonfinali. Aħna ħdimna magħhom u anke ma' uħut mill-pjattaformi li semmejt li eh, edin jaħdmu b'mod konkret ma' kumpaniji ġibilta. Eh, kumpanija fostom elit fejn kellna fejn kellna n-intervjenu aħna u kol. Aħna għalek edin naħdmu fl-imkien ma l-autoritajiet ta' ġibilta biex nizguraw illi l-aki Ewropew ikun qed jiġi implementat. U naħseb li dinja kwistjoni fundamentali. Aħna għattajna ħafna ħin f'dawn l-aħħar xhur magħhom. Imbagħad fuq il PEP dan il-fond ta' pensjoni se jkun opportunità li niddiskutuh mal-Parlament. Fuq l-accumulation naqbel miegħek miegħek fil-mija. Il-PEP għandu ikun prodott ta' savings fuq pjan ta' żmien twil u għal pubbliku m'għandux natu il-possibilità li pubbliku jieħu il-flus minn dan il-font, jiena nemmen illi dan għandu jkun parti minn din l-alternattiva għaliex inkella ħafna ċittadini ikunu jistaw jikollu maċċess għal dawn il-fondi. Naħseb illi apart minn dan il-kapital jiġi mħallas, jitħallas permessa annuity jew jew li dawn jinġibdu ftit ftit matul is-snin, iżda mhux jitpoġġew f'daqqa jew jinġibdu f'daqqa. Il-proposta jemrit 2.2 u l-rwol tal-Central Bank of Issue. Importanti ħafna illi naħna naħdmu mal-Bank Ċentrali Ewropew, illi huwa il-bank taħruġ tas-CCPs Dan diġa huwa il-fatt taħt il-format attwali l kulleġġ attwali tas CCPs illi l-Banek ċentrali huma rappreżentati f'dawn il-kolleġġi. Issemma wkoll aktar kmini il model tal-Istati Uniti fejn hemm ir-rwol għal-banek tagħhom ukoll il-banek federali. Issa artiklu 22 tal-istatut fejn hija ħagġa tħassibni tħassibni wkoll u toħodni lura għal dak li konna qegħdin ngħidu rridu naraw min hu responsabbli għal xiex u niżguraw li ma jkunx hemm pjar tal rwoli Jiena imħasseb fuq it-test propost f'artiklu 22 fejn qegħdin nidħlu f'rwol regolatorju li qed jikkompeti ma jew ixekkel l-irwol tal-Kummissjoni u tal-Eżma U għalek, xinu ma istatat regolatorji taħt dawn f'dan il-kontest, f'dan qabel ma l-emir, per eżempju. Rritu nħarsu lejn issu u l-parteċipanti tassu biex nkunu ċerti min huwa responsabli. Fl-opinjoni tiegħi m'għandux ikun hemm sistema regolatorja li tikkompeti bejni ta' stess għalkemm nemmen illi fil-kooperazzjoni attwali li għanna dan nistaw nsolvuħ, iżda fl-istess ħin dan it-test irid ikun kredibli u kapaċi jaħdem anka fil-futur, anka meta jkun hemm bidliet fil-karigi f'dan autoritajiet differenti. Importanti ħafna lek illi kwalunkwe bidla li ssir f'artiklu 22 ma tkunx inkonsistenti jew tkun f'konflitt mal-kriterji ta' l-emir U apparti minn hekk dan huwa meħtieġ ukoll għal bidliet li jkunu r-riżultat ta' emir 2.2 għaliex kif tafu l-osma fejn hemm eh, kriterji regolatorji li jiġu mill-Banek Ċentrali dan applikaw biss għal pajjiżi terzi u mhux għall entitajiet Ewropej. Thank you very much. Grazzi ħafna kien kellna udjenza ta' sew interessanti u utli u aħna ovvjament issa nistennew illi tissok ta' kooperazzjoni bejnietna li hemm nibqgħu f'kuntatt anke fi rigward ta' proċeduri leġislattivi li jmiss fuq il revizjoni tal-eża u miżuri oħrajn għalhekk. Grazzi ħafna. Nistgħu nagħlqu dana il-punt u ngħaddi il-President tal-Sasmixja tal-laqa fidejn Sur Weber. Ja, ich komme dann nachher. So, dear colleagues, uh, as we are running out of time. Mela, kollegi, inkomplu mill-ewwel għaliex il-ħin qed jafas l-informazzjoni me president il laqata ta' kudaturi ma' president tal-laqa tal level għalja fuq il-Franzi il-laqa ta' koordinati ma' Christian Timen il-president tal-grupp tal-level u li s-sir għada fissija u nofs. And those who are going to leave that do. Dawk minnkom il-laħat titilqu jekk jġobkom tkomplux titkellmu fuq l-affarijiet li ntqalu f'daw l-aħħar satejn napprezza ħafna il-laqgħa tkun waħda pubblika. Tkellimt ma' għal dawk li mhux qed jisimgħu bażikament tistaw toħorġu ma jekk iġobkom toqgħodux titkellmu. Skambju ta' opinjonijiet ma' Parlament Nazzjonali membri huma infakra li rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali ħajġu għada fikon war nofsinhar bejn it-tlieta sal-5 u nofs qabel il-vot fil komitta ta' tieni rapport fuq is-semestru biex jiġi diskuss riformi strutturali u fiskali din il-laqa kun segwita minn skambju ta' opinjonijiet li jibdew f'erba' u nofs fuq il-CCTB u CCCTB. Hemm opinjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali fuq dawn il-proposti u l-Kumitat għalhekk li jiddiskuti ma' rappreżentanti Parlamenti Nazzjonali l-opportunitajiet u sfidi ta' dawn ir-riformi inkluzi ta' xazzjoni ta' l ekonomi digitali. Imbagħad għandna sommarju ta' deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-laqgħa ta' koordinaturi ta' 5 ta' Ottubru fis-Sosburgu eh, nomini, rapporti, regolamenti li eh, jirregola it-tlet regolamenti iża kif ukoll il-regolament il-mistoqot nsemmi issa dan jmur fidejn rapporter komuni bej l-PPE u l-SND u batana direttivi t tnejn settorjali mifid u uh, rapporter komuni bil PPE u li zimbat fuq li SRB dan koll għandu jkun hemm rapporter komuni bil PPE u l-SND sebestru Ewropew fuq il koordinazzjoni ta' politika ekonomika 2018 u l-IGS 2018 ġifiri u il-semestru Ewropew tal koordinazzjoni politika ekonomika tmar l-assendi relazzjoni bej pajjiżi terzi l-Unjoni Ewropea fil rigward servizzi eh, finanzjari tmar għal PPE u finanzi sostenibli għal ħodor tistaġbux. Opinjonijiet, salvagwarda komitazzjoni fit trasport l-ajru l-għalde il-ċarġing mm, tal-vetturi ta' heavy goods għal-użitazzjoni ta' infrastruttura għal burro il-ċarġing u koll għal-, -għal vetturi għala ċertu infrastruttur fil-tassazzjoni burod, kwittanza eba burod, kwittanza ezma buro, kwittanza jopa buro u twaqif ta' għafasa l-screening ta' investimenti diretti barranin għall-Unjoni Ewropea marru għall-ICR minna għatta' il-koordinaturi deċidew anzi li għamlu għatta bidliet għal kalendarju, la bassa kalendarju għall-laqat u il-bidliet ħajġu issa komunikati li l-koordinaturi mbagħad trasferu għam kollegi Il-koordinaturi qablu li jitolbu autorizzazzjoni għal numru ta' laqat straordinarji li jsiru qablu l-aħħar tal-laqa 23 ta' novembru fil-ħodu, 27 ta' novembru għan nofsenar, 24 ta' deċembru għan nofsenar fit-tart. Bitu ta' serrata propjament bej 7 8, nofs. L-4 ta' deċembru Strasburgu fil-fattu, l-5 7 ta' deċembru fil-ħodu. Delegazzjoni tikon 2018 kmil-graturi deċidaw li jorganizzaw dawn il-delegazzjoni su zjara 2018 l għalina zjara li sibi fl-ewwel semestru mbagħad tieni wieħed fil-Basel li inkludi laqa għall-IAIS Franza l-ewwel nofsa sena id-dati għat ġiġu konfermati li nofsa s sena Washington bejn 15 u l-20 ta' ulju Ċina bejn 17 u 21 ta' Settembru nirnexxilna nittamaw sena d-dieħla u l fil il-laqa annwali s-sir fej s-sir mux Washington d-darba bejn l-10 sa l-14 ta' ottubru bali probabli. Dak nkom li ma jafux. Mbagħad Misteri barra mill-Unjoni Ewropea, dinaturi qablu li kunem talba għal post eh, jew tnejn addizzjonali għal kull missjoni imbagħad l-udjenza pubblika fl-għonofs minn minnaħa tal-ikon ġi maqbul illi kun hemm CCC li titwassaq għal smieħ tal-2018 futur tal-EMU, il-vizjoni ESA u SRB Emirat Serbi l-Unjoni Ewropea pajzi terzi regolamentazzjoni ta' servizi finanzjari supervizjoni, mis-selling tal-prodotti finanzjari ta' stazzjoni, il-ħatra tal isgab koordinatura qablu fuq li jintħatru membri tal-vot li jinħatru mill-PE u li jiġu votati mill-Kumitat fil-futur qarib sabiex tinsab Moment adattata l-udjenza dwar vot fil-Kumitat ta' kandidati li jkun il-President tal gab Punt numru 6 rapporti fuq il-negozjat interistituzzjonali li hemm għaddejjin il-ħames trilogu ta' l-AMLD ta' 3 Ottubru. Is-seba trilogu anzi, sewa, il-seba trilogu tal-ħames direttiva ta' lej MLD sar il-ġimali għaddit fi Strasburgu ġab diskussi il-BO registri u informazzjoni, il-PEPS, il-Golden Visa u l-passaporti, kriterji ta' pajzi terzi fiskjoli, l-evaluazzjoni ta' riskju sopranazzjonali, artiklu 6 wieħed sa 46-53, reġistri oħrajn l-account register, l-end register, l insurance register, l-verifika, l verifika l-FIUs u l-possibilità ta' FIU tal-Unjoni Ewropea, kommissjoni għall obbligazzjonijiet tal rapporta ċiddat il trasposizjoni per transitorji li kolleġlaturi diskutaw pakket ta' kompromess minn mill-Presidenza Estona u fil-waqt li progress kien limitat il-kolleġlaturi jistanda maħsib li konkludu negozjata trilogu taħt il-Presidenza tal-Estonja li jmiss, trilogu li jmiss u għaskadat għat tlieta 14 ta' novembru fi Strasburgu. L-ewwel trilogu fuq is-CRR2, IFRS 9 u uh, l-Ajax Provision Arrangements fit-28 ta' Settembru u 5 ta' Ottubru saru trilogi fi IFRS 9 u l-Exposure Part ta' file ta' CRR2. Kien bil dwar il-Large Exposure Transition Arrangements imma sal-ebda progress fuq l-IFRS 9 il-pozizjoni t-tora kolleġizaturi kellhom opinjonijiet fundamentalment differenti jekk jużawx approċċ statiku jew dinamiku bħala l-bażi tal-kalkolu tal-CET1 eh, l-ammont tal edbek kompromess potenzjali propost in parlament ma ġiex aċċettat mill konsil li trilogu li jmiss huwa skerata 25 ta' Ottubru 2017. Punt numru 7 il-rapport annwali ta' li jajbi u naddi l-kelma issa li rapporter Ludek Niedermayer illi ħajħodlu porstu is-sur Balz. Grazzi Ludek, jishtiq jiskuza ruħu tal-imsax ikun hawnhekk illum u talabni sabiex nippreżenta la bozza opinjoni minna ħatijaw. Għabbażi ta' riċerka ta' Ludek, laqa ta' sew informativa li kellhom fl-IB fl lussemburgu ma xtaqt jisħaq fuq il-kontribuzzjoni tal-IB sabiex ikun hemm istaw tal- l-attivitajiet ta' investiment fl-Unjoni Ewropea wara l-kriżi u jaħseb li issa il-waqt li wieħed jiddirizzjona mid-ġdid eh, l-abilità ta' l-IB illi kollur wol ġdid, mux jibqa wieħed antiċikliku ma minflok jiffoka fuq sma ta' falimenti tas-suq u jinvesti fi proġetti li huma ta' riskju ola u li jeħtieġu allura finanzjament long term sabiex ma jkunx hemm il-crowding out tas settur privat li dik ixtieq ifakkarkom illi irrid jiġi ċarat l-impatt ta' Brexit fuq li IB b'urġenza għaliex skont xenarji differenti dana ħajkollu impatt ħażin jew ħażin ħafna fuq l-apparat tiegħu apparti minn hekk ir-rapporter jitlob lil kummissjoni biex tqis ukoll il-mandati żgħar li nataw li IB illi għallihom li IB qiegħed jerfa l-ispejjeż amministrativi u dana jista' huwa jimmina l-kompetittività tal-EIB lu dak jemmen illi l irb għandu jipprioritizza operazzjonijiet uh, uh, esterni sabiex jifoka fuq l-oqsma li huma ta' priorità għolja tal-Unjoni Ewropea. Um, ħafna pressjoni fuq li IB minħabba kwistjoni tal-Ukrajina li għada situazzjoni instabli minħabba il-servizzi militari russi. Il-rapporter issa qiegħed jistenna li jisma' minn għandkom milli jaqra l-emendi li tisħatres u intom li bla dubju ħajtejbu il-kwalità tar-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Balz naddi kelma issa li shadows mill sendi għanna il-Roman Huregi. Grazzi President. L-għanet, grazzi ħafna li rapporter Suri Darmajer, ma ġenerali aħna naħsbu illi il-rapport tijaw jipprezenta bazi tajba sabiex jikunu nistaw namlu bieċa xol tajba aħna minna ħatan. Għandi tlet kommenti minna ħatijaj l-għanet ħanku għatnejdon fissem il-grupp tijaj u kol permess tal-emendi korrispondenti mela l ewwel net fuq il- filosofija li għadna kif smajna l volta li IB u ċiklu ekonomiku, aħna naħseb li nżommu f-moħna illi l-influenza ta' li fil-kuplu tal-investimenti ma għandix tiġi determinata kif għanna fit-tlieta u erba tar-rapport illi letteralment qiegħed jipproponi illi il-funzjoni tal-EIB, il-funzjoni antiċiklika ta' spiċċat, aħna ma naħsbux li għandu jkollna opinjoni tant skjetta f'dan ir-rigward l tal lix il-budget komunitarju għadu wieħed dajjef ħafna ħna xorta ħajkonna influenza makroekonomika relattivament żgħira u anke għax m'hemmx budget tal żona euro kollu kemmi u għanki minħabba illi l-investiment meta tħares minn qabel il-kriżi sa issa dana il- dina graf dina eh, l-arka da mish maluqa u allura per eżempju f'punt 8 rapporteri semmi l-bżonn li ntejbu l-effettività bejn l-istati membri u l-EIB vis il-pjan Juncker, Juncker ija jagħti dimensjoni importanti li jajbi li jibqa' strument ta' investiment. Ma dakka l-ewwel punt jgħid punt il-Brexit. Ir-rapporter qiegħed sitina l l-opportunità illi nikkonsidraw l-influenza l-effett li ħajkollu Brexit fuq l-IB. U għonek f'rapport ta' Econ naħseb irridu kunu ktar konkreti fil-mod kif aħna irridu nindirizzaw dana l-irtirar tal-Renju Unit mill ib u forsi wieħed jikkonsidra l-possibilità illi l-azzjonijiet illi ħajkun qiegħed jirtira minnhom ir-Renju Unit jgħaddu għand pajjiżi oħrajn sabiex ma jintilfux il-flus. Forsi tajjeb li nikkonsidraw il-possibiltajiet hawnhekk, zew sentenzi kollox kull marridu hawnhekk fir-rapport fejn jgħidu li ikon għandu jagħmel approssimazzjoni għal mudell eh, sabiex kemm jista' jkun ma jinħass x'daqshekk li tirar ta' breg ta' Renjunit. Imbagħad fuq l-element esterna unek jiena naqbel perfettament mar rapporter li IB għandhom rwol mhux biss viżavi l-vant is l-Ukranja imma anki l-vant nofsan il-Mediterran l-Afrika dawn huma ta' importanza kbira lina anke minn perspettiva ġeopolitika u għalhekk naħseb li għandna wkoll insemmu l-impenji illi ħa li jajbi f'dan il-kontinent. Anki l-Amerika Latina hija importanti ħafna fejn hemm preżenza tal-EIB, hemm strumenti li qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna u għalhekk hemm ukoll influenza territorjali u għalhekk kif għat hemm bżonn għall-inqas għall-inqas insemmu l-Mediterran u lill-Afrika. Issa aħna ħankunu qegħdin nitkellmu wkoll mar-rapporter sabiex nittama' konna l-aktar eh, rapport komprensif possibbli. Grazzi ħafna. Għal li sijar e għanna t sur Fox mux għetna raħ għal-liberali Peter għat iskellem inti le. Termoza il-shadow le. Tajjeb, mela. Naddu issa għal-ħodor. Dizappuntanti illi il-kollegi mill-li sijar mu mux għadin għawnek sabiex niddiskutu l-impatt tal-Brexit fuq l ib imma laqas kienu għawnek biex niddiskutu rizoluzzjoni l-ġimma l-oħra xie t-tamel. Jina għandi ħafna affarijiet ċinajt, jina xorta politiku Ewropew. Mela, nirringrazzja l-rapporter li IB huwa istituzzjoni importanti li jistajat investiment għat tip ta' soċjetà tagħna importanti għalhekk nieħdu l-opportunità fil-kumitat sabiex nisprunaw li IB li jinvestu f'dok l-osma l-iktar ta' benefiċċja ċittadini Ewropej. Jina kontenta li nara li tiġa għadin naqblu fuq ħafna punti illi qed jagħmel ir-rapporter fir-rapport tiegħu. Naraw ukoll li l-rapporter jirrikonoxxi li l-IB għandu l l-bol kruċjali biex jindirizza il-falliment tas-suq għandu wieħed jara li bl-investiment fi proġetti li waslu għal beneficju konkret li ċittadini Ewropew mhux attrenti għal finanzi privati danna li għaj bikun ijat jindirizza nuqqas ta' 10 snin ta' nuqqas ta' investimenti issa. Ovvjament dan jfisser li IB issa jrid jieħu riski però u aħna nemnu li l-rapport jista' jissaħħa f'ċertu waqsma u aħna nilqgħu l-opportunità li nkunu nista' nagħmlu iktar enfasi fuq ċerti punti. L-ewwel nett, li IB jew l-FC bħala strumenti finanzjari mistawx indirezzaw il-nuqqas ta' investiment huma biss istati membri li jistgħu jagħmlu għad il-ħaġa b'mod individwali u kollettiv jidu responsabilità l-azzjoni fiskali għalija u jaċċertaw jagħtu garanzi li ħakun qegħdin jappoġġaw in-negozji fil-ekonomija sostenibbli. Aħna ma naħsbux laqas illi hemm bżonn il-kontribuzzjoni fiscal contraction waslet għal frizzar tal-pagi u l-qasbis tindirizza il-kustjonijiet simplistiċi bħal per eżempju il-ratio tad-dejn u l-GDP. L-IB għanda rwol katalitiku importantissimu. L-IB ma għamlit ċaffari gbar f'dak li xieqsam ma' l-azzjoni klimatika u għalfejn u xorta u ma laħqu l-miri ta' 25% ma nasbux id danna u għabizzejiet. L-appoġġ li tat li għajbija l-azzjoni klimatika laqqas biss laħqu l-minimu tal-20%. Minkejja dak li għajdu huma li marru tajjeb. 7% ta' FC jappoġġaw l-enerġija rinnovabbli u kien affukati fuq pajjiż wieħed biss il-Belġju, mentri 80% tal effiċjenza enerġetika fl-efsina taw l finlandja l-Franza u l-Ġermanja. Aħna kuntenti bil-progress li sar sa frattant fuq il fajlu u s nistennew bil-ħerqa li nkomplu naħdmu r-rapporter tim tiegħu. Grazzi li għalli FDD jessessur kavalli Muxaw, għalli MF Signora Kape mux għadawnek laqas li l-engil talbitna biex nitkelmu, għan ktar fuq Brexit. Thank you, Chair. Uh, I, I wish I could enlighten you on Brexit, but I can't. Si, President. Aħna nasbu li li IB u appunta u lini u hemm ħafna impenji u obbligi wkoll minħa tar renju Unit u għalhekk hemm bżonn ta' ċertezza legali fuq il-proġetti li hemm għaddejjin finanzjati mill-IB attwalment għaliex hemm ħafna proġetti inkluż fir-reġjun tiegħi li huma tassew importanti u għalhekk iridu naraw eżattament se jiġri minnhom daw. Fl-istess waqt naħseb l-importanti li l-IB wkoll jingħataw ċertu ċerezza dwar il-kontribuzzjoni tar-Renju Unit fil-budget u għalhekk naħseb l-importanti illi ninsistu li f'dan ir-rapport li DS operazzjonijiet esterni finanzjati mill-EIB ma ma nifukawx biss fuq operazzjonijiet finanzjati mill-EIB fl-Ukrajina aħna naħossu l-importanti li jkun hemm l-espansjoni tal mandat tas self estern tal-EIB li ġi propost mi kummissjoni dan huwa pass importanti sabiex nżidu l-attivitajiet anki fil-viċina tan nofsinhar u anki sabiex ikun parti mill-pjan ta' investiment estern sabiex jindirizza il-problemi ewlenin u li waslu wkoll l-immigrazzjoni u li eh, jaħtieġu allura komunitajiet lajnuna tal-investimenti. Aħna mx qegħdin nitkelmu biss fuq il-Mediterran, hemm ukoll Amerika Latina li semmid diġà u l-Asja wkoll bħala investitura ewlieni ta' proġetti Ewropej tajjeb eh, importanti fermant li l-IB tassew imexxi u jagħti l-eżempju u ma, ma jappoġġax operazzjoni u azzjonijiet relatati ma um, tax havens, grazzi. Thank you very much. Um, Mr. Olivier de Bond had... Sir Olivier de Bond fil-uffiċu tal-IBI ta' Brussel eh, eh, eh, tlab tal-kelma jek tista' titkellem fil-qasir napprezzaw. Many thanks, Chair. Grazzi tal-li tajtna l-kelma u anki l-relaturi u shadows għal dan l-ewwel element fuq l-opinjoni abbozzata. Mela fil-qosa xiftit klim minn għandi l ewwel net. Nappoġġaw bisħiħ li l-regola tal-ECB eh, eh, aħna nafu li rridu nirrinforzaw l-impatt, l-addizjonalità hija dimensjoni importanti ħafna tal-attivitajiet li qed tmexxi kif nintervjeni u selezzjoni tal-prodotti wkoll. Punt importanti ħafna biċ-ċar Fuq dan aħna dan l-axħar evalwajna l-impatt makroekonomiku tal-attivitajiet tal kollha u anki tal-EFSI u aħna kontenti naqsmu dawn il-ċifri fejn nuru li permezz tal-pjan ta' investiment iżda anki permezz tal-attivitajiet normali tal-EIB għandna impatt sinifikanti fuq il-GDP u fuq il-ħolqien tax-xogħol. Mela biex nagħtikom xi eżempji qasir. Jekk tieħdu biss il-pjan ta' investiment, Fil-kwattu l-evalwazzjoni tal impatt makroekonomiku tal-2020, aħna nistaw nħuru illi se konna 0.5 fil kwart tal-GDP perċentwal u jista joħloq inqas minn 700.000 xogħol fl-Unjoni Ewropea, Jifri impatt sinifikanti fil kwart tax-xogħol u l-appoġġ ekonomiku fil kwart tal-punt illi semma' importanti li natripaw se tkun is-sitwazzjoni għall-MFF li jmiss u rridu naraw fejn hemm post biex niżviluppaw l-istrumenti finanzjarji iżjed f'dak il-kuntest ikun importanti ħafna illi niżguraw illi ikonna qafas regolatorju adegwat li jista' jwassal għall użu tal-istrumenti finanzjarji fil-ġejjeni. Fil-gwart ukoll tal- tal-faċilitar tal-implementazzjoni fuq il-livell tal-Istati membri eh, li waslu għal Junga Plan, il-pjanta Junga iżda għalix eh, u biex nilħu bilanċ ġeografiku importanti li IB jikompli jaħdem mal-bank eh, promozjonali tal-IB biex nizguraw li nistaw ntejbu l-dimensjoni u qed niżviluppaw iżjed l-attività tajnuna u biex nagħtu parir biex najnu l-implementazzjoni tal-proġetti. Dina se nieqaf hemmhekk, grazzi. Grazzi għal parir, żgur li relatur se se jżommu f'qalbu fil-11 u 12 ta' Ottubru il-konsiderazzjoni tal-emendi se tkun għas 6 ta' ottubru, il-votazzjoni fil-21 u 21 ta' ottubru, il-komitatu plenarja xaktax fi għannar tal-2018. U bekk wasan għal punt numru 8 proposta direttiva biex natu seta li l-autoritajiet eh, ta' kompetizjoni fl-istati membri kunu iżiet effettivi eh, fl-inforzar u biex jizguraw il-funzjonament eh, kif xira tal- tal-suq intern. Andrea Xfarbu għal-relatur, grazie ħafna, President. Aħna qed nippruvaw noħolqu netwerk iżjed qawwi tal-awtoritajiet ta' kompetizzjoni il-kollegi li qegħdin hawnhekk il-shadows. Nixtieq eh, nilqaħħom iżda naf li hemm kollegi oħra li jridu jitilqu kellhom jitilqu minħabba l- eh, Eh, kwistjonijiet importanti fil-pajizom u bekk eh, nenfasizza l-xi punti u l nin mill-rapport tiegħi u nittama li l-messaġġ jasal eh, lil dawn il-kollegi li mhumiex hawnhekk illum nil-qalan tal-proposta tal-proposta nasab li l-autoritajiet kompetenti nazjonali rridu jiġu msaħħin pala istrumenti biex idaħlu fi seħ il-liġi tal-Unjon Ewropea dan sejn li kullħat iġtadini tal-Unjon Ewropea pala Ġermaniżi aħna dejjem naħsbu li wiz konċentrament fissu eh, iweġġel mhux biss iċ-ċittadini iżas il-soċjetà kollha kemm u għalhekk irridu strutturi eh, trasparenti għal paċipanti kollha tas-soq fl-Unjoni Ewropea. L-Istati membri, l-autoritajiet tal-kompetizzjoni eh, huma kompetenti u iffurmaw netwerk tal-autoritajiet tal-kompetizzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea li diħa hija li għandhom ikunu eh, għandhom ikollhom so kompetittiv iżjed trasparenti u ġust u dan għandu jwassal għal suq intern iżjed effettiv. Għanna bżonn ta' standards minimi u eh, miżuri preventivi biex insaħħu rispett għal liġi tal-kompetizzjoni iżda għandu jwassal anki għal iżjed ċertezza legali għal kumpaniji. Dak il-kontest il-proposta mill komissjoni tmur fid-direzzjoni tajba. Iżda hemm numru ta' postijiet ftit postijiet fejn forsi għanna naħsbu iżjed l-artiklu 3 tal-għonet eh, fuq kif il-karta tal drittijiet tal-bnidem għanda tiġi riflessa f'dan din proposta eh, ta' spis fl-Unjoni Ewropea għanna problema li eh, affarijiet li ħadda deċiżjonijiet fuqhom fil-passat ma daħlux fis-seħ kif suppost. U ninsawhom Issa jek najdu għannek li l-drittijiet fondamentali jiridu jiġu ankrati iżjed eh, mod iżjed għaw hawnhekk għanna insemmuh mux bis fil-premessi lo għanna lo għanna għandna nuru iżjed rispet li stati membri għal dan il-qasam. U eh, niprofaw nistrutturaw il-proposta biex id-drittijiet fondamentali fil-karta, in the charter, eh, ikkollhom wall, wol ewleni fir-rigward tal-awtoritajiet ta' kompetizzjoni. Niproponi bekk illi jkun hemm il ġittijiet rilevanti tad-difiża u ta' appell li għandhom jissemmu hawnhekk inkella il- liġi amministrattiva eh, nazzjonali tapplika wiz eh, hemm id-dritt ta' trasparenza wkoll għal biex jikollok eh, proċess ġust illi tiġi rappresentat minn minn rappresentanza legali eh, kif suppost u drittijiet oħra. Nittama li dan il-kwistjonijiet mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali jisir eh, dawk li huma rilevanti għandhom ikunu ankrati fit-test u mbagħad għandna l-miżuri fihom infushom. Għandek miżura waħda li qed tissemma fil-premessa premessi. Umbat fl-ħam l-ħar il-kwestjoni, il-mistoqsija, il-rizorsi li huma disponibli għet jintużaw bisħieħ jew le. Sissa le. U għalek, ma bdiġ femti jekk fil-gwar tal-jekk dik il-premessa għandha titpoġġa fit-test jiena qed li hija possibilità waħda nija eh, frigwad ta' dan iżda jekk ikun hemm sitwazzjoni li mhix eh, kopruta minn din dina dan huwa limitu li ħafna jiena nixtieq inkun naf jekk nistgħu nagħmlu iżjed progress fil-, fil, fil Eh, fl-istudju. Um, jekk iżjed armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea taqbel u eh, tmur ma' situazzjoni fl-Istati membri u mbagħad għandna l-artiklu 11, numru 11. Issa jekk l-impenji jintużaw bħala sostituzzjoni għal miżuri il-proposta Miex eh, toqgħod lura fuq dan il-punt, nixtieq eh, naħdem iżjed fuq dan il-punt. Mela, mbagħad il-multi livell ta' 10% taħt l-artiklu 14. nishtiq normalizzaw is-sitwazzjoni għall-kumpaniji iżda anke l-awtoritajiet. L-awtoritajiet jaqblu li il-multi għandhom jibqgħu fl-10 fil-mija m'hemmx għaliex m'għandniex ikonna dik li dak bħala standard armonizzat eh, kullimkien fis-suq tal-Unjoni Ewropea u ħames punt il-kwistjoni tal-, tal illi regoli mu mux daqseg ħorox Le, il-regoli biex ma jkunux ħorox fil tal-kartels. L-axkezza. Naħseb li għanna nużawa bħala inċentiva, dawn inċentivi anki biex nizguraw, anki waqt li nizguraw iċ-ċertezza legali għal kumpaniji. Naħseb li jena irnexxieli nżomm dan il-bilanċ f'dan ir-rapport. il balanċ f'dan rapport il fdan ir rapport Eh, nishtiq nara xandom jgħidu il-shadows eh, xizidu fuq dak li għalu fil-għali għaddit l-iskadenza għall-emendi għall-20 ta' ottubru, id-dibattitu l-20 ta' novembru, un-bat fl-4 ta' dinċembru se nivvotaw fil-komitatu. Bekket nistenna għan fuq eh, l-opinjoni tal-kollegi issa shadows SD Tibo Sani. Grazzi, sur ċermen eh, um, eh, eh, politika għawija f'dan qasam dejjem kienet il-bażi tal-għalina. Dinja dan huwa istrument essenzjali għassu li jaħdem kif suppost fl-Unjoni kienem maġoranza enormi f'jannar eh, għal rapport li jiena ktibt li xtaqna nirrinforzaw il l-autorità nazjonali ta' Kompetizzjoni biex eh, nizguraw kooperazzjoni Ewropea. Fisem l-SDU, nirringrazzja għal dan l-abbozz u eh, grazzi partikolari għal relatur. Sitt punti, mux l-istar orienti, Eh, frigwat elementi emendi raġuni differenti nishti nefasizza dawn il-punti dawn il eh, kwissjoniet u minn sendum. L-ewwel net fid-dibattitu fl-ulju jiena semmejt għalina l-indipendenza fit-tmexxija hija kruċali. L-indipendenza. Rridu namlu għacħara l-indipendenza ta' tmexxija tal-autoritajiet nazzjonali kompetizjoni se tingħata f'kull stat membru. Eh, mhux biss it-tmexxija tkun protetta kontra l-tneħija nazzjonali, iżda eh, ma tkunx eh, deċiżjonijiet u konsiderazzjonijiet ma jkunx għapasi biss tal-konsiderazzjonijiet politiċi. it tini nisħaq li l-rapport mhux koherenti fil-klim accessible u in possession. Ta' fuq din problema għalina li tuża fil-possess fl-artiklu 8 mhux aċċettabbli. Dana jgħat il-kumpaniji l-possibilità li jisibu skuża meta ma jridux ifaċċaw l-autorità l-Komissjoni ma jridux jagħtu informazzjoni aċċessibbli, jagħmlu l-informazzjoni aċċessabbli għalija. Aħna nemnu li l- l-autorit nazjonali kompetenti għandhom ikunu marbutin ma' finanzi rilevanti. Il-finanzjamenti tal-ACAs ma jistawx jiġu eh, eh, jidependu mill-multi imposti. Aħna għanna prassi tajbin fil-stati membri li jistaw nużawhom bħala eżempju. Iżda, irridu nitkellmu biċ-ċar dwar dan kollu. Ir-raba punt, aħna konvinti wkoll illi il-multi għandhom jiġu kalkulat kalkulati fuq il-rikavat kollu kemmu ħamsa fil-għat tal-whistleblowers SND dejjem tappoġġu. Naħsbu anki li għana nħarsu għom sew, ma nix ninsew li whistleblower ma jistax ikun beneficjarju finanzjarju bħal kompetitur eh, kummerċali għax dan imur kontra lan eh, principali u fl-axħar għanna bżon ta' trasparenza. Il-ġurnalisti u l-ċittadini għanna bikollhom aċċess għall-informazzjoni u għanna eh, nizguraw il-Parlament Ewropew jista' jirċievi jiddiskuti kull rapport annwali tal awtorit Nazzjonali. Fl-istess waqt nirringrazzjak, President, għal boħra u l-relatur għal dan eh, il-rapport abbozzat u zgur li se konna kooperazzjoni li se trendi l-frott kif kenna fil-fat diġa mal-relatur u ma' shadows u bekk dan iwassal għal kompromessi eh, korretti u rapport aħħari se jkun anki aħjar fl-interess tal-kumpaniji u ċittadini Ewropej u nirringrazzjakom kollha għal darbohra. Grazzi Tibor, mill-lisi għaj, Isser Sabati. President, l għandu għanda pozizjoni pozitiva tal-proposta mill komissjoni Il-proposta tirrispetta differenzi bejn stati membri u eh, tħalli l-wisa tradizzjonijiet nazzjonali u dan ifisser li l-prinċipju ta' sussidjarjetà tiġi eh, rispettat. L-ICR għandu emendi u ħares lejn l-emendi mill-relatur Andres Fab u xtaqt namel xie kommenti dwar dan. Li sjar ħos. u relatur jasab li menx Bizzet armonizzazzjoni irrit li ikon approċ armonizzata xie kwestjonijiet dik hija l-impressjoni li aħna ħadna zem opinjoni differenti fuq dan il-punt eh, fl-istati membri u dan mhuwiex xogħol għall-awtoritajiet nazzjonali u għalhekk Aħna kritiċi ta' dik l-emenda proposta. Xiftit tal-emendi ħallu l-wisa l-interpretazzjoni. Jekk kartell ma jiġix ġudikat fuq il-rikavat globali, iżda fuq dak li huwa rilevanti naf li kellna diskussjoni qabel fuq is-swieq u fil-gwar ta' diffikultà li, t-determina daqs ta' kumpanija u l-influenza fuq is-suq ta' dik il-kumpanija. Iżda l-wisa eh, tfisser li dana huwa diskrezjonarju u bekk ikun possibbli li kollok arbitraċ regolatorju li aħna eh, dakwa eżattament dak li qed nipprovaw nivitaw un mbagħad dispożizzjoni partikolari għall-SMEs u eh, portfolio iżgħar. il-kumpaniji iżar forsi jisparixxu jekk ikun hemm multi. Iżda eh, aħna nasbu li din il-miżura hija xirqa għanna bżon diskutu jekk il-daqs tal-portfolio huwa il-kriterja rilevanti biex tevalwa relazzjonijiet fis-swieq ta' dan kumpaniji u biex eh, tiddeċidi dwar il-daqs eh, rilevanti. Meta niddeċidu jekk b'kollox li sigaret s sejjaħal eh, biex nieħdu konsiderazzjoni differenzi nazzjonali nafu li wiz armonizzazzjoni iż-żid l-ispejjeż ta' implementazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta' implementazzjoni Umbat eh, l-affarijiet jeħlu fil-Konsil u bekk li sigħar jixtiequ li jkun hemm eh, rapport iqsar mingħajr xi eh, tentattivi żgwidati tal-armonizzazzjoni, aħna naħsbu li t-test għandu jkun konformi mal proposta illi saret mill-Komissjoni u aħna se nresqu xi emendi għanna saġġima d-dihla biex namluħ dan, iżda bħal-relatur naraw qed inħarġu li dan b'interess kbir. Għal-grupp tal-liberali, Pita Jeċik, Pita, jekk jaġbok, grazzi Marcus. Mela, l-grupp tiegħi jappoġġa bil-qawwi l-proposta mill-Kummissjoni, aħna għandna bżonn ta' standards komuni minimi fil-gwad tal-istħarriġ u s-sanzjonament tar-regoli eh, biex eh, nirregolaw il-regoli għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li jsir taħseb li għanna bżon ta' formazzjoni tal-ambitu tradizjoniet, naqbel jek nitkelmu dwar il-kultura u osma oħra. Issa minni jiskur jek għannix nitkelmu dwar il-kompetizjoni ġusta fissu wieħed il-tradizjoniet, jekk il-tradizjoniet nazjonali għandhom jingħataw valur da' sekoli. Jiena nilqa l-fatt li r-relatur qed jimmira l-rinforz tal-xi dispożizzjonijiet, speċjalment fil-gwad tal-monitoraġġ tad-deċiżjonijiet fil-gwad tal-impenji. L-NCAs f'dan il-każ għandhom ikollhom lodot meħtieġa biex jiċċekkjaw il-konformità u meta jkun hemm bżonn li jerġgħu jiftħu l-proċedimenti. Jiena mm, m'iniex daqshekk żgur li xi proposti oħra jistaw jamlu it-test tal-mil-komissjoni ħjar, specialment eh, frigwa tal-talba l-informazzjoni fid-dinja globalizzata għana rridu li l-autoritajiet tal-kompetizjoni kollom aċċess għall-evidenza li eh, eh, tkun aċċessibbli għal-kumpaniji li jtiġu mistħarġa mux bis informazzjoni fil-possess tagħhom li jiġi propost mill-rapport dan il-kunċett jiddispjaċini ngħid huwa skadut il-kumpanija mandoċ ikollhom l-iskuża li l-informazzjoni tinsab ferra tagħhom f'pajjiżi ieħor meta nafu li l-informazzjoni hija aċċessibbli għal eh, kumpaniji Ewropej. L-aġenziji għandhom anki kollhom aċċess għall informazzjoni li l-kumpaniji kollhom fuq il-cloud u anki eh, jekk kumpanija oħra żomm dik l-informazzjoni fil ta' finanz finanzi nifhem illi l rapporti limita l-multi finali li jistgħu jiġu imposti għal 10% u mhux skont il-beħ globali jina da mux sejajn l-SMEs diffiċli li tara xikun rikavat rilevanti tal-Unjon Ewropej u tal-prodott soġġett tal-kartelli u tal-abbus. Iżda eh, fisem l-SMEs eh, frigwat tal-abbużi mill-kumpaniji kbar u biex tiżgura l-trattament proporzjonali għall-SMEs għanna jkonna seta eh, ekonomika reali tal-kumpaniji wara l-imġiba l ħazina l kumpaniji jistaw jamlu l-outsourcing tal-imġiba ħazina l-kumpaniji oħra. U l-fini, il-multi dis eh, jiejbu, dan il konċet jgħin l-SMEs għax il-beħ dinjija dejjem ikunu eh, baxxi ħdejn il-kumpaniji kbar fil gwatt tal-ħarsin tal-informazzjoni li l-kumpaniji jaqsmu għal avukati tagħhom u anki dritt tal-kumpaniji li ma jammettux għandhom dritt li ma jammettux li jagħmlu xi ħaġa ħażina meta mistoqsi għal informazzjoni jiena nifhem il-tħassib tal-relatur u naqbel li l-kumpanija għandhom ikollhom dak id-drittijiet, iżda nixtieq saqsijek dan huwa l-approċċ it-tajjeb li għandna ninkluduh eh, f'din id-direttiva dan regoli japplikaw għal kull qasam tal-liġi u minix żgur li għandna bżonn li nagħmluhom bil hawnhekk bil-miktub jew foqsma jew strumenti oħra. Ma naħsibx li l-kompetizzjoni għandha bżonn ta' trattament speċjali f'dan ir-rigward jina tara il- eh, Waħda mir raġunijiet l għaliex l-NCAs għandhom bżonn ta' setat komuni hija biex tiffaċilita l-kooperazzjoni nilqa biss il-proposta tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Nifhem xi ftit mit-tibdiliet tar-relatur f'dan il-kapitlu għandna niżguraw li dan mhux se jxekkel il-kooperazzjoni bejn l-NCAs. fil tat-talba l-infurzar tad-deċiżjonijiet l-eċezzjonijiet huma mingħajr ebda ħtieġa li tiġġustifika r-rifjut u ma tippermettix is-sistema li jissolvi xi tilwim bejn l-awtoriti rilevanti naħseb li għandna nindirizzaw din l-ekuna u niżguraw li l-Kummissjoni tkun tista' toħroġ um, deċiżjoni vinkolanti meta r-rifjut tal-awtoritajiet nazzjonali ma tkunx ġustifikata Et nistenna ħerqan għal iżjed biex naħtmu iżjed fuq dan il-test. Pita, grazzi għal Gua Paloma Lopez li mi xed nara għal ħodor lajnuna. Iza molli se taħdem fuq. Two impersonations, so now I'm going to be... L-ewel senkun nkun imbat se Eva Joli dal baqt Mela, l-abbozz ta' rapport ta' l-kollegi jina nishtiq nikkummenta fuq l-importanza ta' dawn il-multi li importanti li dawn jaġixxu bħala deterrent. Dak dan huwa meħtieġ biex niskoraġġixxu l-kartels. Ir-rapporter qed jissuġġerixxi 10% tal-dħul tal-kumpanija mentri l-Kummissjoni issuġġeriet 10% ta' turnover globali. Nasab dan il-suġġeriment li qed iżżir qiegħed jimmina l-proposta li ġenerali tal-Kommissjoni. Eh, għaliex mhux ħajkun ta' deterrent, dan nistgħu niggarantixxuh biss jekk ikollhom ħalsu multi kbar ta jinqabdu. Jiġifieri dan irid isir fuq tal-inqas 10% ta' turnover tal-kumpanija sħiħa fuq livell globali Apparti minn hekk aħna nemlu li l-kumpens li jiġi mħallas mill-Kummissjoni għal dawn id-danni m'għandux jitnaqqas minn dawn il-multi. Issa l-autoritajiet nazzjonali li jitolbu l-evidenza dan huwa importanti ħafna r-rapporter qed jissuġġerixxi illi għandha tingħata informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, informazzjoni li tkun fidejhom informazzjoni li hija aċċessibbli. Din hija distinzjoni ċkejkna iżda nħossu li l-pożizzjoni l-ġdida hija restringenti żejjed. Anke jekk ikun hemm informazzjoni miżmuma minn kumpanija sussidjarja Permezz ta' din l-emenda naħseb li jista' jkun faċli li kumpanija twaqqaf kumpanija oħra sussidjarja biex tiffaċilita l-aċċess minn kartel u mbagħad meta jkun hemm l-investigazzjoni din il-kumpanija sussidjarja ma jkollha l-ebda informazzjoni f'idejha u għalhekk ma jkollix l-obbligu li toffri dik l-informazzjoni. Issa fejn se nkunu tinnes u emendi bħala partit tal-ħodor dispożizzjonijiet biex nevitaw konflitt ta' interess taħt artiklu 4 jew għal cooling off period għal dawk li li jitlqu mill-NCA jew nkella klawżola tiċċara kif membri tal-NCA għandhom jitilqu ma stess biex jevitaw konflitt ta' interess jekk pereżempju jkun għadin naħdmu kompanija li tiġi investigata nixtiequ insaħħu dispożizzjonijiet dwar ir-riżorsi f'artiklu 5. Nemnu li dan jista' jkun utli li noħolqu obbligu li l-istati membri jirrapportaw l kummissjoni fuq riżorsi tagħhom u l-possibilità li l-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ ta' dawn ir-riżorsi hija xi ħaġa li għandna nqisu u anke l-kapaċità li tressaq proposti. Issa l ħtieġ l-NCA jisid deċidu mod autonomu fuq l-uża l-budget tagħhom. Għanna nishtiqo nitċarraw il-kapitlu dwar il-regoli laxki u kif nistaw nibdluwom. Fejn il-Komissjoni għandu kompetenza fuq dan il-gas, irridu niċċaraw ukoll it-timing fuq l-immunità. Fuq dan il-kapitlu nistgħu nibnu fuq l-emendi mresqa mir-rapporter, nirringrazzjaw ir-rapporter għal tiegħu u Michel tixtieq taħdem miegħek ukoll fuq dawn l-emendi. Grazzi tassew aħna nippreferu il-moli oriġinali. Barbara Kapel mhux qed hawnhekk. Il-kollega li talab il-mikrofonu issa se jitlaq mill-kamra, tittieħu l-mikrofonu issa. Mela, Nina Gill. Grazzi sur President, fimtek ħażin ħsibtek għat li li memx ħin għal kaċ DI. Nishtiq nirringrazzja l-Andreas Schwab għal rapport tijaw. Naħseb importanti ħafna li jinsaħħu l-rwol tal-autoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjoni biex niskuraw illi il-ġlida tagħhom kontra ksur ta' dawn il-liġijiet timxil qoddim. Issa, l-indipendenza ta' dawn l-NCAs. Ridu naraw illi kunem il-budget xira allokat. Kif nistaw nizguraw li tassew għandhom dawn il-budget u dawn il-rizorsi u li mux qed jiddependu fuq eh, ċertu divizjoniet politiċi f'pajjiżhom. Issa ħaġa oħra fuq il dawn il-multi, nixtieq nifhem eżattament ir-raġunament tagħkom għalfejn tħossu illi dawn il-multi ser jaħdmu fuq is-suq. Speċjalment għaliex ħafna drabi ikollna eh, entitajiet kbar globali u dan tajjeb li jkunu nafuħ qabel ma nresqu l-emendi. Grazzi. Grazzi m'għandix iktar tal-bit għal-mikrofonu, nat il-mikrofonu issa l-rapporter biex jagħmel taqsira u wieġeb malajr. Grazzi tassew sur President, grazzi l kollegi kollha illi intervjenew jew bħala shadow rapporters kif ukoll bħala membri bħal Nina Gill ħafna me tifhir riċivit il kummissjoni minħatakom huwa tifhir xira iżda il-kommenti li għamiltu li huma pjuttost kritiċi huma ħafna drabi eh, tentattiv biex jintlaħaq kompromess. ħadd mu kontra l-idea illi il-karta ta' drittijiet fundamentali hawnhekk għandha tingħata forma konkreta li għax dan joħloq ċertezza legali għal kulħadd kollega mill-ICR. Iva, din hija armonizzazzjoni iżda hija xi ħaġa li neħtieġu fi suq intern. Irridu niskuraw illi il-pajjiżi kollha qed jiġu trattati kif suppost u b'mod ugwali. U issa l-awtoritajiet nazzjonali din hija importanti għalija ta' hija importanti għal kollegi tiegħi. L-awtoritajiet ta' kompetizzjoni huma kkontrollati mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom. Ma nistawx nibdlu l-affarijiet mezzi demokratiċi u għalhekk irridu naraw kif se nsaħħuhom fuq livell organ ta' organizzazzjoni miflok ma nieħdu kompetenzi mill-livell nazzjonali, iżda ninsab ċert illi jista' jirna xilna indaħlu iktar elementi vinkolanti f'dan it-test. Issa fuq il-limitu massimu ta' dawn il-multi dinja xi ħaġa li tqajmet kemm il-darba. Hawnhekk qed nitkellmu dwar relevant turnover jew global turnover. Il-kwistjoni hija il-membri tal-ħodor li talbu din il-libertà aħna qegħdin f'suq komuni, f'suq intern u għalhekk huwa xiera huwa ġust li għandu jkun hemm xi forma ta' livelli komuni. Tajjeb jekk forsi nistgħu nkollu nelaboraw fuq din l-idea. Worldwide jew relevant hija xi ħaġa li rridu niddiskutu fid-dettall fil-laqat tax-shadows. Nista' ukoll inqajjem il-punt illi qajmet eh, is-Sinjura Ġiel. Illi ir-riżorsi disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjoni iżda dan huma nazzjonali iżda dan jiddependi mid-daqs tagħhom u mill-istat membru nifsu deċiżjonijiet li jieħu. Iżda l-indipendenza u il-rizorsi ta' dawn autoritajiet huma maffajt li nistgħu niddiskutu u ninsab ċert li rnexxinna nsibu kompromess bejnietna. Grazzi lill kollega l-input tagħkom u lest li nkomplu naħdmu flimkien fil-futur. Mela, issa naddu għal punt numru 9 il-rekonoxment reċiproku ta' ordnijiet ta' ifrizzar u ta' konfiska. Ir-rapporter Fulvio Martuscello, jekk joġbok. Grazzi tassew, Sur President. Dan huwa rapport stant interessanti u ta' relevanza palissa. Hawnhekk għandna 85 emenda li ġew prezentati u għalhekk irridu nisimgħu Lesti jahna li nisimgħu biex nisimgħu u nilqgħu is-suġġerimenti kollha li ser jaslulna minn dawn il-gruppi. Ħafna minn dawn l-emendi taw kontribut pożittiv għal ħidma tagħna biex intejbu dan ir-rapport li kien pjuttost limitat fl efikaċa tiegħu. Nirringrazzja lill kollegi għalhekk li resqu il-proposti tagħhom li saħqu fuq l-importanza illi nadottaw l-ambitu ta' dan ir-regolament u l-aspetti kriminali u ċivili. Se jkollna naħseb diskussjoni interessanti ħafna fuq dan is-suġġett u ninsab ċert li ser nilħu kompromess. Diskussjoni oħra kienet dwar il-percentaċ li għandu jenata lill-istat, l-autoritajiet kompetenti tal-istat. Anke meta jkunem dawn l-assi ta' ċertu valur konfiskati u li dawn il-valur ta' dawn l-assi jiġi konsidrati u koll. F'każijiet transkonfinali fuq dawn it-tip ta' assi jistaw iwaslu għal deċiżjonijiet ta' konfiska li jsiru fi stat membru wieħed biss għalhekk il-proċeduri ta' konfiska jridu jsiru bil-fors fuq livell nazzjonali. Nirringrazzjakom għal kontribut li tajtuna lest li insegwi diskussjoni pozittiva fil-fost shadows u koll biex naraw kif nistaw eh, nilħu eh, kompromess għandu jkun hemm rikonoxximent reċiproku ta' dawn is-sentenzi tas-sistemi ġudizzjarji bejn is-Stati membri dan huwa element importanti ħafna biex nipruvaw nitfu il-magna li qed tmexxi l dawn l-organizzazzjonijiet kriminali. Grazzi. Ix-shadows. Eva li sa titkellem minn flok Katalin. Ashley Fox li muxija ta' unek. Iżdanna li live virnek mill-alde. Grazzi ta' sew, Sur President. Sur Martuxello, kollegi, wara illi smajt l-emendi tijak, għandi dawn il-kommenti nixtieq nisħaq kemm huwa import kemm huma importanti dan dik importanti din l-inizjattiva għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Apparti minn hekk irid jiġu salvagwardjati però id-drittijiet tagħhom għalhekk meta qegħdin nikkonsidraw jekk nażlux alternattiva erba' be' jew le nixtieq insemmi li din għandna nqisuha biss bħala alternattiva possibbli jekk ikun hemm is-salvagwardji eh, xierqa fis-seħħ Dan għandu ikun fil-qalba tal messaċ tagħna fil-Kumitat Libe ġifieri illi għalhekk nemmen jiena illi ir-regolament huwa għodda legali xirqa u, u dan irridu nkomplu nisquh. Apparti minn hekk il-proposta għandha tkun ġusta, speċjalment mal-vitmi u anke għal stati membri involuti. Għalija proposta ġusta hija waħda fejn l-istat membru li jkun qed joħroġ is-sentenza jirċievi l-iktar assi għad danni li jkun sofra minħabba azzjonijiet malizzjużi fl-istess waqt dan li tikopri wkoll l-ispejjeż għall-executing member state fil-waqt li jingħati biżejjed inċentivi għal kulħadd. L-aħjar soluzzjoni fl-opinjoni tiegħi għalhekk għandha tkun illi l-Stat membru li qed joħroġ bis-sentenza jingħata parti minn dawn l-assi li konfiskati sakemm ikopru ftit mill-ispejjeż ukoll. Irridu nkunu ambizzjużi fuq il- dati li ser eh, nimplementaw u mhux dawn id-dati biss rridu jkunu ambizjużi huwa importanti ħafna li nkunu ambizjużi fil-proċess kollu ta' din il-proposta dan għandu jkun il-messaġġ li nibatu lil kunsill għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kol kemm aħna għandna l-istess tan, jiġifieri li naqbdu lill-kriminali u terroristi. U dan se nagħmluh billi nindirizzaw il-problema fl-eruq tagħha. Irridu nċaħduhom mir-riżorsi tagħhom u dan huwa l-ewwel pass li nistgħu nieħdu. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi Eva tista' tkellimna. Nati il-mikrofonu l evax diġerajna tras trasformazzjoni ta' moli għal-Eva. Mena fissem il-kollega Katalin aħna nishtiqu nifirħu l rapportar l ħidma tijaw Nixtiequ naċċelleraw din il-proposta sabiex kolna progress fl-rkupru ta' qasti kriminali f'każijiet finali. Dan huwa importanti ħafna l awtoritajiet nazzjonali li jresqu l-kriminali dim il-ġustizzja iżda għandna nifukaw fuq l-irkupru ta' l-assi kooperazzjoni transkonfinali tal-rati kriminali u tal-autoritajiet kompetenti huwa importanti ħafna sabiex inwaqfu u nikunu nistgħu nafdaw fis-sistema Ewropea fuq il-kumpens aħna nemnu li jekk l-ammont li jkun ġi konfiskat ikun iktar minn 100,000 euro mela dan għandu jiġi trasferit mill-executing member state għall-issuing member state fejn ikun hemm din l-ordni ta' konfiska. Nħossu li l-lista hija waħda kompluta anke fuq il-latta del tal delegati, aħna l-esti u koll diskutu dawn l-emendi fil-laqali mis, grazzi tassew. Grazzi, issa naraw eh, Lille Molly li se tkun eh, t-tamela ta' Eva Jolim. Grazzi tassew nixtiequ nirringrazzjaw ir rapportera għall-proposta tiegħu u naqbdu mal-emendi tiegħu. Aħna fassalna xi emendi biex nappoġġaw l-idea tiegħu u nixtiequ meċċu ċertu affarijiet il u ukoll. Aħna favur it-twessieħ tal-ambitu ta' dan ir-regolament il-proposta tal-Kummissjoni tara li jkun jiġu rispettati dawn id-deċiżjonijiet tal-qorti. Imma ħna nixtiequ wkoll jiġu rispettati reat eh, sentenzi ta' awtoritajiet amministrattivi. Dan l-ambitu għandu l-rwol li ġiela ta' attivitajiet kriminali fuq livell internazzjonali. Ikun xikun sentenza tittieħiġ minn qorti kriminali jew antita amministrattiva Anke fejn ikun hemm preventive orders il-konfiska tista' ssir jekk ma tkunx jistgħu jipprovdu jagħtu provi ta' l tal-ksib ta' dawn l-assiet. Nfasslu emendi wkoll biex inwassaw il-lista ta' dawn ir-reati biex ninkludu wkoll reati ta' taxxa. Il-Kommissjoni semmit dawn ir-reati li se jkunu kaperti taħt artiklu 3. Aħna naqblu ma' dawk li semma rapporter fosthom Eh, reati oħrajn relatat imma aspett finanzjarju u nżidu kol frodi fiskali aggregated tax fraud u l-evażjoni tat-taxxa. Iżda ċertu pajjiżi ma jikkastigawx eh, din il-kriminalità bi tliet snin ħabs hemm min jagħmel sentejn ħabs għalhekk għandna nagħmluha ah, sentejn ħabs biex ikopru wkoll każi ta' frodi eh, fuq skala iżgħar fuq l-irkupru l-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li għal assi ta' iktar minn 10.000 euro l-istat l-executing member state joħor jaqsmu dawn nofs bin nofs. Aħna xo approċċ differenti jekk l-ammont li jkun inkiseb mill-konfiska jkun iktar minn 10.000 euro, mela 10.000 imur mill-executing għall-executing member state u l-bqija jingħata lura l-istat li ħareġ din l ordin ta' konfiska fuq l-istatistika aħna nimnu illi l-istatistika Din l-istatistika għandha ssir kull sitt xhur, tingħata lill-Kummissjoni kull sitt xhur u mhux kull sena lill-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu pubblikati rapporti u fil-klawża tal revizjoni nissuġġerixxu li l-Kummissjoni tirrevedi dan ir-regolament fi żmien tliet snin u mhux ħames snin. Grazzi lir-rapporter u Eva lesta illi t-kollabora magħkom. Grazzi m'għandix iktar talbi tal-mikrofonu. Flavio tixtieq iżżid xi ħaġa jew tagħmel taqsira ta' dak li qalu kollegi għandek il-mikrofonu. Si, grazie Presidente. Grazie President. E, diskussjoni li hemm l-estalina beżubi ħad tkun interessanti immens. ħafna interessi kollha mmexxija u mħarsi mill-Kostituzzjoni Nazzjonali, ġifieri aħna min tagħna Bla dubju li ħajna naxħolġu bilanċjat li rispetta il-punti importanti għal gruppi kollha kien hemm kontribut interessanti immens intelligenti intelligenti minn tax shadows u nittamaw li jista' jkollna fl-aħħar mill-aħħar dokument li jiġi votat b'unanimità. Grazzi. Fulvio. Jekk tiġu għada fil-ħodu ħa ikon arranġamenti differenti minħabba smiħ tal-Parlament Nazzjonali bar nafsinhar, għaw xejn. Post kulħadd għandu, mhux neġessarjament l-istess post li għandkom illum. Issa, il-6 ta' Novembru ħan votaw fikom fuq dan li libe f'Diċembru mbagħad il-plenarja. Kif tafu mela da kulħadd għandu siġġu differenti naġġorna l-laqa.